Okay, can we start the meeting? Nibdew la. Thank you. Grazzi. Grazzi tal-prezenza ta'kom. Se nibda billi nadottaw l-agenda. Għanna żewġ kwistjonijiet prinċipali fuq l-agenda. L-iskambju ta' opinjonijiet mal-diretturi tal-aġenziji, bat prezentazzjoni fuq l eurofond L-agenda nistaw najdu li approvata, mela jien għandi tħabbir minnaħa tal-presidenza, eh, ma għanna l-interpretazzjoni bil-lingwi kolla, kita xin lingwa. U nistaw nibdew bil-iskambju ta' opinjonijiet bid-diretturi tal-aġenziji taħt il-mandat tal-emplu. dawn huma skont it-tradizzjoni mistidnin fil-Kumitat Templu fil-bidu ta' kull sena biex jippreżentaw il-ħidma tagħhom tal-Aġenzija. Forsi ħaġa ġdida għal Jurgen Sibel li huwa direttur eżekutiv għax huwa qed jippreżenta e, l-Aġenzija għall-ewwel darba ah, Da, ok. E diretturi mumiex ġodda, e direttur ta' SEDEFOP u anki tal-Eurofound u maħniex ġodda lanqas għal direttur eżekutif għal EU OSHA u maħniex ġodda lanqas għal direttur eżekutif tal-ETF. nu nishtiq nuhu l-opportunità biex najt kemm huwa importanti għal ħidma tal-kumitat tagħna eh, dawn il-ħames aġenziji. Fissem il-kumitat nishtiq nirrekrazzjakom għal kooperazzjoni fil-periodu preċedenti u nawguralkom l-inkomplu naħdmu tajjeb aħna instidinna u kol l-Sur Becker għal ċedefop Lope Fontanie għall-Eurofond, Mizic għall-EU-OSHA, Ċerkas għal u e Bauer għall-ITF e u Kremers għall-ELA. E Dawn huma esperti indipendenti. Nibdew billi natu il-mikrofonu l diretturi tal-aġenziji illi għandhom 10 minuti bej wieħed u ieħor għal prezentazzjonijiet tagħhom. U nibdew mill-Sur Sibel. Grazzi, President, membri tal-Komitat, Sinjuri, grazzi tal-li tal stedintuna Għal-prezentazzjoni tiegħi kif aħna nappoġġaw il-politika tal-Unjoni Ewropea u il-żoni strateġiċi ta' operazzjoni u jena umbat disponibli biex nirrespondi għal mistoqsijiet ta'kom. Aħna nizistu minn l 1975 Aħna nipruvaw nifmu il sistemi vet u aħna naħdmu flimkien mal partiet interessati u nikooperaw anki mal-aġenziji l-oħra u koll li huma fuq il-podju tal-lum nappoġġaw il-politika eh, aħna qegħdin fil-EU u infaslu l-agenda tal-VET u llum aħna iktar għawin fil-rol tagħna tal-appoġġ tal-politik tal-policies. Aħna marufin bħala ċentru ta' riċerka fil-vet għazzaza u anki tal-nenatu ehm, ħiliet u kwalifiki. Aħna namlu ħafna knowledge brokering, bejn il-partijiet interessati kollha u nejnum fil-ħidmit tagħhom. Ir-regolament tagħna ta' fondazzjoni ġi mibdur fl-2019 u illum jinkludi anki rikonoxximent għal ċerti ħidmiet li inna jista' nagħmlu aħna il-DNA tagħna għalli biex napoġġaw l-anijiet oġġettivi b'mod effiċenti u konformi l-anijiet tagħna multianwali huwa li nibbilanċaw l-evidenzaw l-arfin ġdid, il-monitoraw il-policies u l-iżviluppi u naġixxu bħala knowledge broker Aħna naħdmu mal-IT 2020. Proċess ta' Copenhagen da kollu semmejtu, pero biex nħares l-qoddim nista nara il-vizjoni tal-vet fl-2030. Hemm ġa proposta jew vizjoni li ġiet adottata mill-Kumitat ta' Konsulenza tal-Taħriġ u anki l-istrateġija ġdida tal-vet. Umbat anki l-European Green Deal sej nidi ħafna attivitajiet fil-komunità fil fil-komunità tagħna. Mod partikolari upskilling u reskilling kif ukoll aġġornament tal-aġenda u l-garanzija taż-żgħażagħ. Napoġġaw anki l-SDGs, nistaw naraw kif il-vet jista jappoġġa dawn il-għanijiet, specialment il-numru 4 u numru 8 li huma dawk ktar ovvija l-edukazzjoni. Il-żoni ta' kooperazzjoni tagħna strateġiċi huma shaping vet, eh, evalwazzjoni tal-vet u anki eh, informazzjoni. M'għandix ħin nidħol fid-dettall, imma dawn huma tliet oqsma' prinċipali tal-tana. Uh, labor Market Intelligence edha issir dejjem iktar importanti. ċifri minn dawn tistaw taraw illi mhux dejjem huwa faċli nuru l-impatt tagħna peress li aħna organizzazzjoni ta' riċerka għalina u importanti. U tistaw anki tużawhom dawn il-ċifri li huma pjuttost impressjonanti aħna kwotati fil dokumenti ta' politika u dana eh, aħna fessru dokumenti tal-Kunsil Komissjoni u Parlament u anki tal-imsieħba soċjali kif ukoll eh, eh organizzazzjoni inter internazzjonali, OECD, UNESCO, etc. Fuq il-budget, il-ċifri tagħna tistgħu tarawhom fil- fil tisfel. E L-Unjoni Ewropea anki jek fl-2020 kellna eh, kellna inqas ehm, eh, finanzjamenti disponibli u nittamaw li mux sejr ġejġri da. Aħna mbatt il-komunikazzjoni ta' rizultati tagħna u nishti eh, najdilkom illi għanna bruxa hija briefing note li tirigwarda il-punti li tistaw taraw fuq il-min fejn aħna namlu l-publikazzjonijiet, deskrizzjonijiet ta' sistemi vet u rapporti tematiċi, pubblikazzjonijiet ta' riċerka għanna u kol magazin tana gwidi metodoloġiċi u għonek dina hija l-pubblikazzjoni, dawn huma pubblikazzjonijiet kollha li nagħmlu. Però jiena nixtieq nisħa fuq dak li tistgħu taraw fuq in-naħa tal-lemin ta' xelluk illi aħna dejjem iktar qed nagħtu eh, evidenza min-naħa ta' strumenti online. Għanna 12 minnhom tistaw taraw hawnhekk blikoni tagħhom dawn huma l-aħħar edizzjonijiet fl-2019 20 il-Vet Database għal programmi vet kif jiġu sviluppati il kwalifiki għanna anki strument fu eh, l-apprendistat tal-finanzjamenti jieħor fu l analizi tal-vacancies li huma aċċessibbli mill-homepage tagħna. Ta għanna Skills Forecast Index, umbat għanna stħarriċ anki fuq l-opinjonijiet, fuq il-vet u risorsi oħrajn li nużaw bħala gwida. Il-lan huwa ċar, ċoħe li natu għacċess iktar faċli għall-informazzjoni li għanna fuq Sedefop u, u nħedġeċkom biex eh, tmorru u taraw xem. Peress li il-ħin għaddej nishtiq najdilkom xiftit rizultati, pero sa bizom daw u hekk intkom għandkom xie mistoqsijiet eh, u kien jitkelmu bilateralment fuq dawn l-affarijiet għandna xi eh, xejrit ta' suq ta' xogħol. Però din hija sezzjoni li se naqbes u nippreferi nitkellem fuq in-nuqqas ta' ħiliet illi aħna nħossu illi se jillimitaw il-kapacità tal-Unjoni Ewropea ta' investimenti u niprofaw anki nifmu xinu ma raġunijiet ta' dan il-nuqqasijiet u dan sej eh, jżid l spiza sej jżid il għat strutturali għal daqstant id-disponibilità ta' ħiliet huwa kwotat bħala ostaklu eh, għal investimenti minnaħat tal-kumpaniji Fuq il-lemin etteraw u kol illi dawn huma iktar evidenti minnaħa ta' SMEs, eh, ditti innovativi, ditti li qed jikbru jew dawk li eh, jiproduċu fil-kostruzzjoni u fil-produzzjoni. Mela qed nerġa' naqbes eh, xi slides dawn huma interessanti ħafna, però nħallihom ek tridu nistan diskutu għom iktar tartu, ni eh, e, biex nitkellem fuq il-crowd work. Aħna għanna studju crowd learn u għan niprofaw fl-imkien ma l-aġenziji l-oħrajn sen niprovaw n-organizzaw avveniment fit-19 ta' marzu ikla biex nħarsu lejn l-ekonomija tal-pjattaformi u crowd work. Anki din sena biza u u minn l-analizi tagħna l-iktar ħaġa diffiċli hija illi nittrattaw il-tibdil. Nejnu l-ċittadini jizvilupaw ħiliet u wieħed mill-kontribuzzjoni l-iktar importanti ta' Sedefop u għapropju li nejnu għall-anijiet l-iktar ambizjużi tal-Unjoni Ewropea fil-snin li ġejjin fuq it-tranzizjonijiet eh, lejn il-ekoloġiċi u dawn huma kollha punti li huma marbutin flimkien u ħaġa importanti hija li nippromovu il-ħidma u anki nagħtu aċċess wiesa għal vet. Aħna nagħtu żviluppi tal-informazzjoni u fid-direzzjoni l-oħra aħna natu u kol il-kontributana il biex eh, niformaw il-policies. Dana dinja taqsira tal-attivitajiet tagħna li nistgħu nagħmlu tal fl-2020 għandna skills intelligence, skills development u anki nagħmlu monitoraġġ tal-implementazzjoni li sviluppi tal-policy tal-vet li hija ħaġa importanti ħafna għalina u għal-qalbna. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom u jiena disponibbli nisma' il-mistoqsijiet tagħkom. Grazzi tal-preżentazzjoni interessanti. Aħna ċans, għanna ikonna ħin biex namlu mistoqsija u risposta aktar tard, imma sadattant nisma' minn Sur Juan Mendes Valdes illi se jiprezentanna il-ħidma ta' Eurofound. Grazzi ħafna, Signora President, membri, kollegi. l onnet nishtiq nixtieq nirringrazzja il-Komitat ċieħut eh, minn membri kienu anki fil-mandat preċedenti u dan għaliex dini għal aħħar darba li jena sem f'dan l-eżerċizzju annwali jena illi disa snin direttur tal-Eurofound u issa sen se jalaqli il mandati għaj fl-aħħar ta' Deċembru. Jiena nittama illi kolli ħin eh, niġi fil- eh, niġi biex nisma diskussjonijiet kum, però mhux f'dan il-format. Is-sena li għaddiet kienet sena ta' bidla. Kien hemm bidliet fil-Kummissjoni, fil-Parlament, imma anki fil-regolamenti għandna Eh, aġenzija ġdida ċoħe l-ELA, l-autorità tal-xol, u l-iktar ħaġa importanti għalina li diġa qed nagħlqu s-sena fil-MFF. Diġa bdejna nimplementaw l-aħħar ċiklu ta' da. F'dan ċiklu aħna għandna l-erba pilastri tal-ħidma tagħna li huma eh, jirrigwardaw il-kondizzjonijiet ta' xogħol u ta' xogħol sostenibbli eh, kif qed eh, imħabba fil-fatt li se jaħdmu għal iktar ħin u mbagħad hemm relazzjonijiet industrijali għax il-partner soċjali qegħdin ifasslu mhux biss il-leġiżlazzjoni fuq livell nazzjonali u u Ewropew u mbagħad il-bidliet fil-suq tax-xogħol u mbagħad il-kwalità tal-ħajja tas-soċjetà u anki tas-servizzi pubbliċi. Barra minn hekk aħna għandna żewġ eh, prioritajiet trasversali. Waħda eh, fuq id-digitalizzazzjoni, kif id-digitalizzazzjoni qiegħda Eh, taffetwa il-xol u l-impigi, għamilna ħafna xol f'dan, u tini wieħed fuq il-konverġenza soċjali eh, fl-Europa, namlu monitoraċ taħħadi. Eh, il xol u rizultati nistaw, mux ta' niprezentalkom dan kollu, pero nista' natilkom xi taqsirit. Fl-2019 publikajna rapport fl-imkien pala ILO u zajna u aħna nkopru 41 pajjiżi, 1.2 biljuni ta' ħaddiema fid-dinja biex neżaminaw eh, eh, il-kondizjonijiet ta' xogħol fid-dinja kollha. U t-tieni fokus anki dana mhuwiex eżawrjenti jirrigwarda il-rikonċiljazzjoni tal-ħajja u tax-xogħol tal-ħajja privata u xogħol. <clears throat> specialment minn nisa, minn naħa tan-nisa u tal-ommijiet. Xieħud mill-uptake ta' dan il-xol kien fil-rapport ta' impiegi konġunt tal-2020 fuq il- Eh, impigi ta' kwalità principalment imma anki oħrajn u għamilna anki prezentazzjonijiet fokus partikolari fuq il-ħin ta' xogħol. U mbagħad hemm il-bilanċ bejn il-ħajja ta' xogħol u tal-ħajja privata u kwistjonijiet tal-ġeneri għaddana mill taħt eh, il-presidenza rumena. Fl-2020 ed sen komplu fil-fat sen se namlu intervista ta' iktar minn 20.000 ħaddim fil-pajizi kollha anki fil-Renju Unit illi għadu membru u dan għal proċess bdejni anki qabel ma imbeda l-proċess ta' Brexit għal standin l ħar darba li samlu fil-Renju Unit u anki dejjem b'attenzjoni fuq il-kwalità tal xol u bat il rapport flagship fuq il- riżultati prinċipali, ma tanna ħafna analizi differenti eh, u għamilna anki xi xogħol ekstra fuq il-tele, fuq il-telework. <clears throat> fuq il-relazzjonijiet industriali għamilna ħafna xogħol hawnhekk, però l-iktar ħaġa importanti kienet fuq il-pagi minimi illi għamilna aġġornament annwali fejn rajna differenza bejn eh, l-evoluzzjoni tal-paga minima u dak li fil-fat eh, il-ħaddima jispiċċaw billi jaqlaw fil-paga tagħhom. L-ewwel eh, dokumenta ta' konsultazzjoni f'jannar u nappoġġaw id-dialogu soċjali Aħna se nippubblikaw ukoll il-flagship, però l-iktar ħaġa li tajna attenzjoni fuqa kienet fuq il-paga minima, imma anki fuq il-Joint Employment Report għal darboħra u anki fil-proposta jew il-konsultazzjoni għal paga minima. Fl-2020 sen komplu naħdmu fl-istess osma, sen nipublikaw flagship report u sen natu riżultati differenti fuq dan il-suġġett senna poġġaw anki diskussjoniet fuq l-involviment tal-imsiħba soċjali fis-semester Ewropew u napoġġaw anki il-bini ta' kapacitajiet u anki fuq il-diskussjoni fuq il-ġeneru u il-trasparenza tal-pagi id-differenzi bejn l-irġiel u n-nisa. Il-kontribuzzjonijiet tal-Parlament aħna rajna eh, fuq il-collective bargaining u ħadna sen fil-dibattitu u anki hawnhekk eh, anki fuq il-paga minima. Fuq il-tibdiliet ta' suq ta' xogħol hawnhekk nistgħu naraw joint venture ma' Sedefop din hija l-aħjar eżempju ta' kooperazzjoni bejn aġenziji. Aħna għanna servej ħafna ħjar imħabba l-kooperazzjoni. Aħna minna intervisti ma' iktar minn 30.000 kumpaniji fl-Europa, fl-Europa. U etni kooperaw anki mal iza li huwa l-Istitut tal-Ekonomija tal xol u għanna proġett fuq il-futur tal-produzzjoni illi kien proġett pilota propost mill-Parlament. Kenna erba xenari, liktar wieħed tal liktar wieħed ta' suċċess kien fuq l-implementazzjoni tal-ftejm ta' Pariġi u l-implementazzjoni ta' da se zit it-kabbir e, tal-GDP ta' 1% u anki 0.5% ta' tkabbir tal- tal-impiegi. Għamilna anki xi xogħol fuq segmentazzjoni ta' suq ta' xogħol u se nkomplu anki naħdmu fuq bidliet strutturali fis suq ta' xogħol. Ħafna minn dan kien fuq l-implementazzjoni tal-ftejm ta' Pariġi u er mbagħad il-rapport SD ke għandu sezzjoni sħiħa. U għal din is-sena se jkun hemm rapport u anki xi analiżi se nippubblikawhom u se nitkellmu anki fuq inna fuq labor shortages. Dina sena biża din il-parti fuq il-kwalità ta' ħajja u ta' ħajja u ta' servizzi pubbliċi għanna uh, il-rapport ta' flagship Umbat hemm xi rapport anki fuq il-kompożizzjoni tal-household. U interessanti anki naraw illi il who fl-analiżi tagħhom fuq eh, il-ġustizja tal-saħħa u fuq il-kwalità tal-ħajja eh, hija analiżi tal-differenzi tal-, -differenzi eh, tal fil-kondizjoni ta' saħħa fil-pajjiżi differenti. Fl-2020 se nerġgħu nħarsu lejn is-sitwazzjoni ta' nits tal-nies li mhumiex fil-edukazzjoni u fit-taħriġ u laqas fit tagħlim ġifieri. U u parti. Umbat fuq il-età digitali, l-iktar fokus importanti se jkun fuq il- xogħol tal-pjattaformi. Se natu xi prezentazzjonijiet f'Marzu li semmejna semma l-kollega eh, fit-19 ta' Marzu se nagħmlu din l-ikla u se nkomplu naħdmu anki din is-sena eh, billi nikonsideraw anki xenari potenzjali. U mbagħad fl-aħħar fil-qasam tal-konverġenza dina ġiet ippreżentata f'aġenzi eh, f'korpi differenti u f'diġi ekfin u fuq ir-riżultati nistgħu ngħidu li kien hemm eh, starriċ ta' saddisfazzjoni tal-utenti illi il-ħakna il-95% Eh, l-erba 90% għalu li dejta hija affidabli, 90% jgħidu illi aħna aħna rilevanti l-agendi u fuq il-indikaturi ta' key performance 160 eh, dokumenti qed jiġu użati, ħafna minnhom huma dokumenti importanti ħafna minna minnaħa tal-Kummissjoni il-Parlament, u mbagħad għandna aktar minn 210 dokumenti ta' talbit ta' sviluppi ta' policy għanna l-użu tal-budget huwa kważi sħiħ. Umbat għanna kooperazzjoni ma' l-aġenziji l-oħrajn, ma' nix ħafna ħin nistaw najdu illi l bortana illi l bortana qed jitlob li nibdew il-kooperazzjoni mal-IE u l ela Aħna bdejna anki nesploraw mal-aġenziji ambientali u l-fokus ta' nas se jkun fuq l-antiċipazzjoni u ġestjoni tal-impatt ta' tibdil li għanna li aħna nixtiequ ninkludu anki tranzizzjoni tal-tibdil eh, klimatiku u anki fil-bidliet ta' eh, ta' situazzjoni soċjali. Grazzi ħafna eh, għal prezentazzjoni interessanti ħafna se jkonna l-opportunità li niltaqgħu drabi oħra matul is-sena u um, ma naħsibx illi diġa eh, semmejnija din l-istedina għal din l-ikla eh, fil-19 ta' marzu imma kull min jgħata unnek jista jieħu nota ta' din id-data għalli xanna laqa fuq xol fuq il-pjattaformi f'kooperazzjoni ma l-aġenziji tana. Issa nishtiq nati il-kelma l-Sinjura Krista Shetlashek li hija id-direttur tal-EU OSHA. Grazzi, Signora President, l-Odwa Tajba kollegi u membri tal-Komitat għall-Impiegi. Jena nishtiq najdilkom xġara waqt eh, eh, l-2019 l u najdilkomx beħsibna namlu din is-sena kena sena li sena li għaddiet aħna fakkarna l-25 anniversarju Jiġifieri aħna qegħdin kontribwixxu għat-titjib tal-ħajja professjonali fl-Unjoni Ewropea għal dawn l-aħħar 25 sena. Aħna qegħdin niżviluppaw, nanalizzaw u niddisseminaw informazzjoni teknika fu eh, fuq il-sigurtà fuq il-post tax-xogħol u edin nużaw odda importanti ħafna biex inwaslu il-messaċ Eh, n-organizzaw kampanji l-axar wahda in eh, temmet eh, sena li għaddit fuq sustanzi perikolużi, suġġett importanti ħafna u issa f'Ottubru se nibdew kampanja ġdida fuq il-kondizjonijiet fil tal-muskoli. il aħna mill-bidu ta' l-2019 dejna naħdmu taħt il-regolament emendat kienet dan kien svilup verament importanti u rrit insemmi kwistjoni waħda illi u koll kienet inkluża fil-regolament li waqafna. Issa, fil-Aġenzija tagħna s-Sigurtà s-Saħħa fuq il-post tax-xogħol għandna espert indipendenti li jkunu kol fil- jattendi għal laqat tal-bord ta' tmexxija dan l-espert diġa ġi fil-laqatana l-ġimma li għaddiet u l-ewwel diskussjonijiet li kellna tant kienu pożittivi illi nemmen li se jkonna aktar kooperazzjoni mill-qrib mal-Parlament u mal-Kumitat tal impiegi mod partikolari. Mela, fuq il-sigurtà u s-saħħa fuq il-post ta' xogħol hemm il-Kummissjoni, il-Parlament il li jaħdmu fuq dawn l-affarijiet, però dak li qed jgħidulna Eh, jatina indikazzjoni tajba illi s-sigurtà u s saxha fuq il-post tax-xogħol għada qasam ta' politika eh, importanti ħafna. Nishtiqna natikom ftit informazzjoni dwar messaġġ ġdid li hemm fuq il-website tagħna. Dan il-messaġġ tħejja mill-kabinet tal-Kummissarju Schmidt, il-Kummissarju il-ġdid li wassal messaġġ ċar ħafna illi s u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol għadhom priorità tal-DG Employment imma b'mod ġenerali tal-Kummissjoni u eh, għal ukoll li huwa f'dan l-isfond tal-teknoloġiji l-ġodda, digitalizzazzjoni, forum ġodda ta' kif in-nies jaħdmu flimkien din hija waħda mill-prioritajiet tiegħu illi nżommu in-nies siguri u f'saħħithom eh, fuq il-post tax-xogħol u mhux biss sakemm jaslu fl-età tal-pensjoni immanki wara il-dokument tal-personal tal-Kommissjoni inħareġ kien fuq il- l-evalwazzjoni ta' l-erba aġenziji ta' DG Employment, um, l-evalwazzjoni tajt illi iju e oxa ħadmet tajjeb u memmebda ġustifikazzjoni għal xi bidliet kbar L-evalwazzjoni tinkludi wkoll rakkomandazzjonijiet fuq għal kull waħda mill-aġenziji imma b'mod partikolari anke fil-kooperazzjoni tagħna naħseb illi l-koll se nqisu dak li għalinna naraw meta se nimplementawhom u kif. Is-sena l-2019 kienet sena li eh, kienet ta' suċċess ħafna, eh, bdejna b'implementazzjoni budgetarja għolja ħafna u kellna u koll kooperazzjoni mill rip mal-punti fokali nazzjonali li huma verament importanti għalina għaliex EU OSHA hija aġenzija żgħira eh, dawn aħna naħdmu mal-focal points u mal-sħab soċjali u narawx il-kontribut tagħhom għal program ta' ħidma tagħna. Issa fl-2019 intom tafu illi il-target group ewlieni tagħna huma dawk illi faslu il-politika sabiex nagħtuhom rakkomandazzjonijiet riċerkaturi, intermedjarji u anki kumpaniji żgħar u zar ħafna. Dan il-grupp fil-mira tal kumpaniji żar u zar ħafna u manklużi kważi f'kull ma nagħmlu għaliex aħna rridu naddattaw il-messaġġi l-odot l-informazzjoni għal bżonnijiet tagħhom. Aħna i-publikajna riċerka state of the art fuq l-informazzjoni fuq um, mart relatat ma' xogħol Dan huwa suġġett li jibqa' dejjem rilevanti għaliex naraw illi il-mart marbut mal-post tax-xogħol eh, hija dejjem jiżdied minflok ma jonqos. U anki il-kanser u l-ġlieda kontra il-kanser waħda minn dawn il-pubblikazzjonijiet tirreferi għal dan u anki il-miżuri eh, dwar kif wieħed imur lura x-xogħol wara il-kanser, l-aġenti bioloġiċi u t-tieni pubblikazzjoni se tkun segwita minn pubblikazzjonijiet oħra din is-sena u s-sistema u s-sena ta' wara u anki eh, Sentinel Systems u anki għal sistemi eżistenti fl-Ewropa l-spejjes u l-benefiċi fl-Europa jew kol waħda mill-inizjattivi u l-enin tagħna li għada dejja. Aħna rridu illi konna kollaborazzjoni konkreta ma' WHO u ma' ILO um, u aħna għedin nfasslu model tal sps għal-pis tal-mart li e, bnidem jizviluppaħ minħabba min propju il-post ta' xol tijaw. Issa, irrit niġi lura għal-kampanja dwar post ta' xol tajjeb pas saħħa Għattilkom diġa illi aħna namlu kampanji fuq suġġetti speċifiċi u din is-sena għalaqna eh, is-sena li għaddit għalaqna fuq is-sostanzi perikolużi kienet kampanja li verament irnexxiet l-iktar waħda li qatt irnexxiet għaliex il-livell ta' impenn kien ola minn qatt qabel. U li wieħed jaħdem b'sustanzi eh, perikolużi aħna stajna nikontribwixxu għal kampanja ikbar fu il-sustanzi ehm, karċenogeni. Aħna sen komplu naħdmu l kumpaniji zar żgħar ħafna ngħinuhom biex uh, odot u strumenti propju għal-jom. Aħna uh, nkomplu nizviluppaw l-odda blisem ojra biex nilħu aktar kumpaniji żaru żar ħafna, naħdmu ma' sħab soċjali fuq livell nazzjonali u dan se jkun qasam verament importanti. Aħna ma' dan l-sħab soċjali ma' l-esperti qed naraw eh, xiġri fuq il-, fe, il l-lan ta' xol fejn per esempio jkun hemm qed issir bini, eccetera. Aħna namlu u koll għamilna u koll eh, starriċ fejn aħna għamilna intervisti ma' iktar minn 45,000 persuna li huma responsabli fil-kumpaniji tagħhom għal sigurtà u saħħa fuq il-post tax-xogħol. Is-sejbiet il-ġodda kienu interessanti ħafna pereżempju l-importanza tal leġiżlazzjoni tal-ġestjoni ta' ċertu kondizjonijiet li fost il-ħaddima u kif digitalizzazzjoni edha tkun aċċettata fuq livell tal-kumpaniji flimkien mal-Kummissjoni din nizviluppaw sistema ta' informazzjoni tal-Unjoni Ewropea eh, u eh, l-OXA eh, tista tara li washa kif prezenti madwar l-Europa u koll ċerti indikaturi tistaw taraw id-dettalji għal kull pajjiż. Umbat meta nħarsu lejn l-2020 nixti nkellimkom dwar tlet attivitajiet ewlenin. L-ewwel net fuq eh, kondizjonijiet eh, eh, tal-muskoli u l-adam dana se jkun il-kontenut tal-kampanja Healthy Workplace li tibda f'Ottubru ta' din is-sena u tibqa' għaddejja l-24 xahar il-digitalizzazzjoni u koll importanti se nibdew b'rapport u e, ċerti attivitajiet għamnek naħdmu mal-aġenziji l-oħra pal Eurofund għaliex naħseb illi il-koll kemm aħna, minn perspettivi differenti qegħdin naħdmu f'dan il-qasam, però hemm bżonn illi naħdmu flimkien u hekk beħsibna nagħmlu. U għabbażi ta' dak li aħna skoprejna fuq il-kumpaniji u żar ħafna se nibdew proġett fuq il-konformità Jiġifieri x'influenza il-konformità eh, għal dak li għand huma aspetti ta' sigurtà u saħħa fuq il-post ta' xogħol Umbat il-sarriċ għal esponiment għal fatturi li karżaw il-kanser, se għanna attivitajiet ġodda bitħejjija għall-2021, waħda fuq l-ekonomija ċirkolari u s-sigurta u saħħa fuq il posta ta' xogħol xi fisser li inti taħdem f'dik it-tip ta' ekonomija mill-perspettiva ta' sigurta u saħħa fuq il posta ta' xogħol u għar-riski psikosoċjali. Um, anki bħala riżultat ta' stħarriċ li diġa għamilna, dinja kwestjoni verament delikata, bżon ta' aktar informazzjoni, aktar strumenti sabiex is-sitwazzjoni titjieb fuq livell tal-kumpaniji. Niqafaw, grazzi. Grazzi ħafna għal dik il-prezentazzjoni. Issa nati il-kelma l-sur Onestini li se għamel prezentazzjoni tal- li ju ETF. Grazzi ħafna, Sinjura President, eh, grazzi l-Komitat tal-Litani din l-opportunità biex naqsem ma'kom ftit eh, informazzjoni dwar din il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ aħna għanna xi pubblikazzjonijiet biex nispjegawkom ix-xogħol illi tagħmel l-Aġenzija tagħna. Bħalma tafu aħna diġà kellna l-opportunità illi niltaqgħu is-sena li għaddiet biex nippreżentalkom l-Aġenzija l-ġdida li TF il-Fondazzjoni Ewropea Taħriġ taħdem u barra, eh, esklusivament barra mill-Unjoni Ewropea għanna mandat pjuttost uniku, aħna wkoll fakkarna l-25 anniversarju tagħna fl-2019 ħassejna li dan kien il-moment propizju biex naraw il-mandat tagħna, naraw dak li aħna qegħdin namlu u naraw jekk hemmx bżonn li naġġornaw l-azzjonijiet tagħna sabiex ikunu nistgħu u aħjar il-mandat li dan il-Parlament approva għalina 25 sena ilu u li ġi aġġornat madwar 10 snin ilu. Is-sena li għaddiet aħna fokajna fuq strateġija ġdida li TF aħna stedinna ħafna nies biex jagħmlu kontributi tagħhom u tnejn mill-osservaturi li ħatar il-Parlament Ewropew, Sinjora Bauer u Sur Serka, se kontribwew b'mod attiv dan il-proċess. Aħna involvejna l-ola numru ta' rappreżentanti kemm eh, possibbli rappresentanti minn pajjiżi differenti, aħna għandna 29 eh, pajjiż msieħeb eh, minn madwar id-dinja, mill-Asja ċentrali, il-Balkani tal-Punent, il-Mediterran, ecc. U aħna qed naraw il-kuntest li qegħdin naħdmu fih u l-kuntest huwa wieħed illi intom itħla tiegħu sew, huwa kuntest fejn għandna dejjem aktar uh, distakki fil-disponibilità tal-ħiliet, dejjem hemm differenzi akbar bejn l-istennijiet tal-kumpaniji u n-negozji u dwar it-tip ta' ħiliet illi għandhom bżonn mbagħad mill-banda l-oħra it-tip ta' ħiliet illi fil-fatt qegħdin jinkisbu. Rajna u koll illi din il-kwistjoni ta' l-updating u upskilling f'dawn il-pajjiżi huwa marbut ħafna mal-istabilità, ma' tkabbir u sostenibilità li jkun hemm fil-pajjiżi. Jiġifieri il-diskussjoni li kellna aħna eh, iffokat fuq kif aħna bħala Aġenzija Ewropea nistgħu nikkontribwixxu biex ikon nazzjonijiet biex nappoġġaw l-isforzi li qegħdin jagħmlu dawn il-pajjiżi f'dan il-qasam bħal fl-Unjoni Ewropea anki fil-pajjiżi msieħba il-kwistjoni tal-ħiliet eh, qed tingħata aktar importanza fuq l-aġenda politika dan naraw fl-Unjoni Ewropea bil-pilastru soċjali illi kien wieħed mill-akbar kisbiet li saru fl-aħħar snin illi nagħtu importanza l-edukazzjoni u taħriġ imma anki il-pajjiżi sħab tal-ITF u koll qegħdin jaraw illi il-kwestjoni tat-taħriġ qiegħda ssir verament dejjem aktar importanti nanaw ukoll dinamika ġdida fuq il- um, il tkabbir eh, għaliex eh, il-kumpaniji qegħdin ukoll jamlu sforzi akbar biex isaħħu it-taħriġu bħala parti mill-patt ekoloġiku, il-Kummissjoni diġa qalet illi il-ħiliet se jkunu verament importanti u ħiliet mhux biss fl-Unjoni Ewropea imma anki fil-kuntest ta' xogħol li aħna nagħmlu ma' uh, pajjiżi sħab fil-patt ekoloġiku l-Unjoni Ewropea tajt illi eh, jekk għandna rridu nipromuovu s-sostenibilità, rridu nħarsu lil mill-frontieri tagħna u meta naraw diskussjonijiet fuq il- il-programm il-ġdid ta' relazzjonijiet esterni, aħna beħsibna l-Unjoni Ewropea beħsiba tkompli tagħti appoġġ għal taħriġ fil-pajjiżi sħab. Anki ma l-alleanza ma l-Unjoni Afrikana għal tkabbir u l impiegi Jina nishti nirringrazzja lil Catherine Lanken Sipen illi tat eh, ikla eh, organizzat ikla f'Novembru, xuħut minnkom kontu emmek, grazzi tal-li ġejtu. Aħna spiegajnilkom l-istrateġija tagħna kienet opportunità importanti għalina biex niltaqgħu ma' xuħut mill-membri ta' dan il-komitat. L-istrateġija l-ġdida tħares lejn it-taħriġ u tajt li hemm bżonn illi nieħduha mill-perspettiva għall iżvilupp tal-kapital uman f'dawn il-pajjiżi kif nistgħu ngħinu lil dawn il-pajjiżi biex jantiċipaw il-dawn il-bżonnijiet tal-ħiliet, ħiliet eh, bżonnijiet li qegħdin dejjem jikbru u jiżviluppaw u jevolvu. Irridu nħarsu lejn is-sistemi edukattivi, naraw kif dawn is-sistemi jinteraġixxu mal-politiki ta' suq tax-xogħol, kif jappoġġaw dawn is-swieq u eh, il-problema u kol wkoll f'ħafna pajjiżi tal-bidla demografika u l-immigrazzjoni bħala parti mill-istrateġija l-ġdida nirrikonoxxu wkoll li aħna bħala aġenzija mhux se jkollna rizorsi ġodda għalhekk aħna rridu niffokaw aħjar dak li aħna nagħmlu u nimmiraw dak li aħna nistgħu nagħmlu mal-pajjiżi sħab għalhekk aħna rridu naħdmu iktar biex nappoġġaw lil dawk il-pajjiżi li diġa' bdew proċessi ta' riforma fejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri jagħtu aktar priorità u dawn huma pjanijiet li rridu ikomplu sabiex aħna nistgħu nofru l-arfin esperti li għandna meta dawn ikollhom bżonn kif se naħdmu fil-futur taħt l-istrateġija l-ġdida rridu nikkonsolidaw l-arfin esperta li TF f'Knowledge Hub fejn aħna niġbru flimkien għarfin dwar metodoloġija, approċċi, riformi illi jagħtu riżultati fil-kuntest ta' relazzjonijiet esterni u naqsmu dak li aħna nafu b'mod aktar uh, wiesa u mifrux anki l-mod kif aħna natu l-pariri l pajjiżi kif nappoġġawhom mhux biss fit-tfassil tal-idejat ġodda imma anki fil-prioritajiet u kif dawn nimplementawhom. U anki inkomplu b'xi ħaġa oħra li importanti ħafna lina l-monitoraġġ u l-evalwazzjoni biex ikonna l-evidenza biex ikonna verament approċċ li jkun ibbażat fuq l-evidenza għal kull Eh, eh, għal-pariri illi aħna naqsmu l-aħħar element tal-istrateġija l-ġdida huwa li għanna natu aktar waħda mill-affarijiet illi nbidlet ħafna minn eh, meta inħolqot il-fondazzjoni 25 sena ilu hija li fid-dinja tal-kooperazzjoni hemm ħafna aktar aġenti u atturi li qegħdin jaħdmu, aġenziji tal-istati membri, aġenziji pal UNESCO jew uh, eh, l-ILO u sħab ġodda fir-reġuni għalhekk hemm bżonn li naħdmu ferm aktar f'sinerġija magħhom biex niżguraw illi l-input tagħna eh, jagħti l-aħjar riżultati possibbli u nibnu fuq dak li hemm diġà. Mela kemtejn fuq din is-sena l-2020 eh, din hija sena ta' tranzizzjoni, sena fejn aħna se nibdew naħdmu fuq din l-istrateġija l-ġdida, aħna rridu li din tkun lesta sal-2021, għalhekk aħna għanna f'moħna ftit inizjattivi jew lenin nixtieq insemmi tlieta minnhom li forsi jistgħu jinteressaw li xuħut minnkom. L-ewwel net il-proċess ta' monitoraġġ il-proċess ta' Torino illi aħna nagħmlu huwa proċess fuq sentejn fejn aħna naraw l-iżviluppi fil-pajjiżi u fil-2020 se nifokaw fuq tliet oqsma żoni ġeografiċi fil-sħubija tal-Vant se jkollna prezentazzjoni fuq il-proċessi ta' monitoraġġ nazzjonali fil-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 f'waqt konferenza reġjonali li se ssir f'Marzu, u mbagħad dawn se jinformaw ukoll il-summit għal sħubija tal-Vant li se jsir aktar tard fis-sena. Se nifokaw ukoll fuq il-pajjiżi tal-Mediterran u naħdmu ukoll ma' l-Asja ċentrali. Jekk hawn xi ħadd minnkom illi huwa interessat f'dawn il-pajjiżi, aħna dejjem kuntenti illi il-membri tal-Parlament jipparteċipaw fil-laqat nazzjonali fit-tmim tal-proċess nistgħu ngħidu l meta se jsiru dawn sabiex intom tkunu tistgħu ukoll tipparteċipaw fid-diskussjonijiet għaliex imbagħad meta aħna nippreżentaw il-riżultati ta' dan il-proċess, proċess li jsir fil-kooperazzjoni mal-pajjiżi, aħna niddiskutuhom ukoll mal-awtoritajiet nazzjonali. It-tieni ħaġa li rrid huwa l-istudji li aħna qegħdin nagħmlu fuq ħiliet tal-futur, però aħna qegħdin inħarsu lejn is-setturi tradizzjonali u kif dawn qegħdin jevolvu u jinbidlu. Tikom eżempju, per eżempju l-agrikoltura fl-Iżrael u fil-Marok, l-industrija tal-karozzi, il fit-Turkija biex naraw kif il-ħili digitali l-ġodda wkoll qegħdin jidħlu fil u jippenetraw f'setturi aktar tradizzjonali li għadhom dominanti f'ċerti pajjiżi sħab tagħna. Dawn l-istudji se jkunu lesti aktar tardin is-sena biex nikkumplementawhom qed naraw x'tip ta' approċċi ta' big data jistgħu jkunu sviluppati f'dawn il-pajjiżi fejn il-databases mhumiex daqshekk kbar u b'saħħithom bħal dak li tuża s-sedefop għall-Ewropa u l-Istati membri tagħha. L-aħħar ħaġa li xrid insemmi huwa li aħna wkoll se natu appoċ l-sforzi li qed tagħmel il-Kummissjoni biex tiżviluppa networks ta' eċċellenza vokazzjonali bħala parti mill-programm Erasmus għal l-istati membri tal-Unjoni Ewropea u pajjiżi li jipparteċipaw f'Erasmus. Aħna dan din l-opportunità qegħdin nestenduha għal msieħba f'dawn il-pajjiżi sħab tagħna biex naraw jekk dawn jistawx jibbenefikaw minn din l-eċċellenza vokazzjonali, forsi nbidlu ftit il-dinamika u natu aktar viżabilità l-opportunitajiet tal-taħriġ vokazzjonali. Grazzi ħafna. Uh, Grazzi ħafna. Issa l-aħħar iżda mhux l-inqas. Pero l-axħar għaliex hija dik l-aġenzija li twaqfet l-axħar, għanna l-sur Kurrell biex jippreżenta għanna l-ELA, l-Aġenzija Ewropea dwar ix-xogħol. Iva, grazzi ħafna, grazzi tal-istedina tagħkom fil-fatt din hija l-iżjed aġenzija riċenti hija l-Aġenzija Ewropea dwar ix-xogħol u eh, għadna qed naħdmu fit-twaqif tagħha. L-an prinċipali tal-Aġenzija l-2019 u l-2020 huwa illi inwaqfu l-istruttura tal-direzzjoni ta' din il- <clears throat> ta' din l-Aġenzija li ħad tkun kruċjali snin il-ġejjin. Ġifiri, ħajkolli nitkellem fuq iżjed kwistjonijiet l-għandhom xaqsu ma' tmexxija tal-Aġenzija mill-li tkellmu il-kellima ta' qabli għaliex ħanitkellem ħafna fuq il-loġistika. Aħna fil-fat nedejna il-proċedura ta' recruitment biex l awtorità ikolla l-ħaddima li għandha bżonn biex tkun tista' twetta il-funzjoni tagħha. Apparti minn nies li hemm fil-Kummissjoni qed jaħdmu fuq l-Aġenzija tagħna diġà eh, qed tinħadmu xi persuni magħna. Eh, Publikajna wkoll l avvis għal l-offerta ta' xogħol għal pożizzjoni ta' direttur u eh, u numru ta' kandidati u issa ridu nimxu għal proċedura biex nażlu persuna illi tieħu l-funzjoni tagħha sas-sajf ta' din is-sena. Dan jfisser illi jista' jagħti il-każ li din hija l-aħħar preżentazzjoni li ħanamel quddiem dan il-kumitat. U ta' dan jiddispjaċini minn naħa l-waħda però minn naħa l-oħra huwa sinjal tajjeb għax ifisser illi eh, l-awtorità tkun sabet saqajja. Mela dak għamillat ta' loġistika, però għamilna eżjed minn hekk. Kif forsi tafu għax xoħod minnkom kontu hemmhekk, f'Ottubru tas-sena l-oħra nedejna uffiċjalment lela. Kien hemm anke l prezenti eh, ċertu uffiċjali għolja kien hemm prezenti l-Kummissjoni ta' dak il-żmien u minn dak iż-żmien law il-Bord Maniġerjali ltaqa' darbtejn. Fl-ewwel laqgħa f'Ottubru adottaw il-programm ta' ħidma l-2019 mbagħad eh, fit-tieni laqa li kienet f'Diċembru tas-sena l-oħra. Iffukaw iżjed fuq il-programm ta' ħidma l-2020. Fit-tieni laqgħa tal-Bord manageriali ġi deċiż illi il-prioritajiet ta' ħidmas għal-2020 kellhom jiffokaw fuq żewġ punti prinċipali l-ewwel net l-faċilitar ta' aċċess eh, fuq l-informazzjoni dwar mobilità. U eh, fil-fatt ġi deċiż illi Eh, l-autorità tieħu direzzjoni partikolari f'dan ir-rigward. U priorità hija il-koordinament tal-ispezzjonijiet. Fil-fatt ħajkun hemm eh, laqat tal-grupp ta' ħidma jiena ħan nippresedi dawn il-laqat u ħajibdew ix-xahar li ġej. Lantana antana għor noħorġu b'riżultati konkreti dwar dan. Naturalment irridu nilħu bilanċ bejn il-livell ta' ambizzjoni minna ħal waħda u minna ħal oħra il-prattiċità u r-realizmu li l-autorità għada tibda. Madan kollu dak li ġi deċis huwa illi naħdmu id fit mal-pjattaforma Ewropea illi tiġilet kontra xol mhux iddikjarat. Ksar e, ikun hemm kampanja kbira, kampanja ta' informazzjoni, dwar din il-pjattaforma u l-autorità se tipparteċipa f'din il-kampanja. Naħdmu magħhom U uh, f'dan il-qafas ħanamlu xi ħaġa simbolika ħafna ġifiri ser innedu l-ewwel spezzjonijiet konġunti matul is-sena d-dieħla. Naturalment, se tkun il-fażi inizjali forsi ħanibdew b'ritmu daqsxejn uh, kajman, però mbagħad eventwalment naqbdu veloċità aħjar u se tirrealizzaw illi mhux ser nkun qed naħdmu biss fuq il-loġistika imma ser nkunu bdejna nagħmlu affarijiet fil-prattika biex nuru l-awtorità fil-fatt twaqfet u teżisti. Il-bord manageriali ddeċida fuq żewġ prioritajiet prinċipali kif semmejt qabel iġifiri, l-informazzjoni u l-ispezzjonijiet konġunti. Pero dan ma jfissirx li l-autorità qiegħda tinjora l-bqija ta' funzjonijiet li għandha. Fil-fatt hemm numru ta' punti oħra illi se naħdmu fuqhom Eh, minn din is-sena. U għanżemmi tnejn partikolari li zjed t-nejn importanti ġbir li zguraw illi kunem kontinuità għal żewġ networks u pjattaformi eżistenti u li diġa għandhom suċċess. L-ewwel il-network biex il-Jures tiġi trasferita lill-awtorità. Il-Jures diġa ila taħdem għal xi snin u marret mhux ħażin u bekk iridu niskuraw li meta jkun hemm dan it-trasferiment li ħajkun ikkomplikat għaliex hemm ħafna sistemi tal-IT involuti wkoll, iridu niskuraw li ix-xogħol jitkompla minkejja l-fatt li jkun qed isir it-trasferiment. U grazzi għal dan it-trasferiment il-jures se tissaħħaħ ukoll. Imbagħad it-tieni punt li diġa semmejt huwa dwar il-pjattaforma li tiġiret kontra x-xogħol mhux iddikjerat. Kif tafu din il-pjattaforma illa eh, xi snin li twaqfet issa, jiena forsi eh, minix imparzjali għalli xina nipresidi fuq dik il-pjattaforma u kol, pero naħseb illi għamlet taqxin xol mux ħazin u rnexxila tira l-impenn kemm tal-istati membri u anka tal-imsieħba soċjali. Għanna rridu niskuraw illi meta jsir dan it-trasferiment kif hemm miktub fir-regolament ta' twaqif tal-pjattaforma stess meta ikun hemm it-trasferiment mill-pjattaforma għalli LA iridu niżguraw li l-pjattaforma tibqa' taħdem sew u forsi anka saħan sitra tajjeb ix-xogħol tagħha. U għalhekk aħna ħankunu qed naħdmu b'dak l-iskop. Ma naħsbux li ħajkun hemm xi diffikultà kbira f'dawn it-trasferimenti, speċjalment fit-tieni trasferiment. Għaliex il-fatt li il-pjattaforma u l-autorità diġa qed jaħdmu flimkien hija xi ħaġa li jiena tqawwili qalbi ħafna. Ħajkun hemm sfidi diġa kien hemm sfidi u ser jibqa' jkun hemm fosthom l-isfida biex ikun eh, hemm integrazzjoni tal-uffiċjali nazzjonali ta' kollegament. Dawn huma persuni li jirrappreżentaw l-istati membri li ħajkollhom rwol speċifiku fil-funzjonament tajjeb tal-autorità. Aħna edin eh, nippjanaw illi eh, dawna nintegrawhom mm, sa tmim l-ewwel semestru ta' din is-sena. Ser ikun importanti ħafna li l-Istati membri jaħtru persuni adattati u skur li jekk ħajsir għaliex fil-fatt il li direttorjali maġġerjali diġà qabel fuq xanda tkun il- id-deskrizzjoni tal-pożizzjoni. U dawn ħajkunu persuni illi ħajrepreżentaw l-istat membru tagħhom, però ser jaħdmu fil-qafas komuni tal-awtorità. Kifet qabel qed eh, qed namlu biċċa xogħol delikata ħafna għaliex hemm il-lat ta' loġistika li forsi mhux daqshekk interessanti Eh, għalikom. Però nafu wkoll li jekk il-loġistika ma t-sirx tajjeb imbagħad l-affarijiet ma mux sew. U minnaħa l-oħra irridu niskuraw ukoll illi sa tmiem din is-sena nkunu diġà bdejna naħdmu eh, fil-prattika. U għalhekk aħna minna proposta l bord Maniġerjali biex innedu żewġ azzjonijiet speċifiċi u qed nirreferi hawnhekk għall-ispezzjonijiet konġunti din il-proposta fil-fatt intlaqat mill board U nixtieq naqsam ma'kom ħaġa partikolari ġifiri li aħna konna proponejna l-Management Board li konna minn tal-inqas azzjoni ta' spezzjoni konġunta waħda, però il-Board minna ħadew propona li kunem seba. Grazzi ħafna, grazzi ta' dawn il-prezentazzjonijiet interessanti, issa se ngħaddi l-kelma l-ewwel net l persuna li ħad titkellem fissem il-gruppi politiċi kollha. Umbat forsi konna round ta' interventi. Ħat titkellem is-Sinjura Fransen fisem il-PPE. Grazzi ħafna, President, grazzi tal- Prezentazzjonijiet interessanti dwar il-ħidma li qed u l-awtoritajiet differenti. L-istudji u l-riċerka li saret u anka l-istatistika li nġabret hija utli ħafna xogħol li nagħmlu aħna f'dan il-komitat, aħna ħerqanin li nkomplu nikkoordinaw b'suċċess mal-aġenziji kollha. Anka mal-Awtorità Ewropea tax xol li għadha friska friska. Forsi nista' nagħmel suġġeriment lil President jiena membru parlamentari ġdida u forsi jkun interessanti li nżuru dawn l-aġenziji matul il-matul iż-żmien li ġej. U nista' nagħmel anke żewġ mistoqsijiet. Kif nistgħu ninkorporaw aħjar il-konvenzjonijiet tal-ajellow fid-deċiżjonijiet tagħna. It-tieni mistoqsija. Tħossu illi il-pressjoni fuq l-aġenziji tagħkom meta tiżdiet li għandkom eh, tabija qawwija ta' xogħol u għandkom il-riżorsi adattati biex twettqu eh, ix-xogħol li għandkom Iva, l-President tajt li għanna drawa f'dan il-komitat li kull sena nżuru waħda mill-aġenziji. U dawk il-membri li jkunu jixti u jipparteċipaw fil-missjoni dejjem juru l-interess tagħhom. Issa fisem l-SND, Signora Find. Thank you very much for your quick but... Grazie uh, Grazzi ħafna tal-prezentazzjoni ta'kom l-agenda ta'kom ħatkun importanti ħafna għal-futur tal-dimensjoni ta' xorf l-Europa. Ħan nitkellem bit danis Mr. Sibyl, det er meget vigtigt, at alle det er meget vigtigt, at alle i U importanti li l-Ewropej dejjem jirċivu l-informazzjoni l-aktar rilevanti. L-affarijiet jinbidlu l-ħin kollu għalhekk huwa importanti li aħna nippruvaw nifmu kif nistgħu niffaċċaw il-bidliet li qed isiru fil-suq ta' xogħol. Xi pjanijiet għandkom intom għal dan il-taħriġ kontinwa għal ħames snin li ġejjin. Sur Valdez nixtieq nirringrazzjak tal-daqqa tajn ċara ħafna li tajtna fuq l-attivitajiet ta' Eurofound. Jiena sibt ħafna informazzjoni fuq il-website tagħkom. Fil-preżentazzjoni tiegħek inti tkellim dwar it-trasparenza tal-ħlas tal-remunerazzjoni taf fil hemm differenzi bejn il-pagi tan-nisa l l-irġiel u din it-trasparenza fil-remunerazzjoni taħseb illi għanda uh, rwol importanti fis situazzjoni illi intom uh, skoprejtu, Signora Sella Ċek. Jiena smajt il-prezentazzjoni tijak u dak li inti għat fuq il-sustanzi perikolużi fuq il-post ta' xol. Il mod kif intom tiġbru eh, eżempji konkreti mid-dinja ta' xogħol tista' servi ta' aspirazzjoni sabiex wieħed jagħmel l-istess eh, f'pajjiż u nispera se tużaw l-istess metodu meta tfid tagħmlu l-istudji fuq il-kondizzjonijiet muskoloskeletali għaliex il-kumpaniji jridu jifmu x'inhu għaddej eh, nittama li se tadottaw l-istess meti sur sibel. Inti kont qed titkellem dwar il-tibdil tal-kondizzjonijiet tax-xogħol fil-post tax xogħol fil post ta' xogħol Jekk aħna ma nagħmluhomx dawn il-modifiki, naħseb se jkun hemm problemi psikosoċjali bħall-istress pereżempju. Um, ehm, kif nistgħu insolvu l-problema ta' dawn il-problemi psikosoċjali? Grazzi lill kellima okay, Thank you. Grazzi ħafna naddi l-kelma issa l-Sinjura Brunija fissem il-Grupp Renew. Jew tixtieq tgħaddi l-kelma xi ħadd ieħor. Grazzi, Signora President, Senati, il-kelma l-kollega tijaj Veronique triel lunwar Grazzi ħafna, jina se nitkellem bil-Franċis. jien għandi mistoqsijiet partikolarment ta' Sinjura Sedla ċek għaliex huma fuq is-saħħa fuq il-post ta' xogħol. Inti Sinjura semmejt illi li u oxqa għamlet kampanji sabiex li tkabbar il-sensibilizzazzjoni għal sustanzi karċinoġeni l-esperienza li għandek umma hija prezzjuża ħafna għaliex 120.000 kas ta' kanser ġodda eh, jiġu eh, diagnostikati ta' kull sena, 80.000 minnhom imutu. Mela, ħafna minn nies morda bil-kanser huma eh, uh, fleta li jaħdmu u ħafna minn dawk illi eh, jiexu wara li kollom il-kansa xorta waħda ikollom ħafna konsegwenzi negattivi u l-ħajja tagħhom issir diffiċli ħafna. L-aġenziji jistgħu jikkontribwixxu għal dan id-dibattitu għaliex eh, il-rakkomandazzjoniet il ħarġu f'dawn l-aħħar snin eh, jista' ukoll ikun parti mill-roadmap for carcinogens. Jiena u koll imħasba dwar il-sustanzi karċinogeni il mandom xaqsmu mal-ambjent. Fostom intom tafu li studju li sar dan l-aħħar wera li x-xogħol bil-lejl iżid bil kbir ir-riskju tal-kanser tas-sider fin-nisa. L-Aġenzija tagħkom biħsiba tagħmel kampanji wkoll biex eh, toħlo eh, kuxjenza dwar dawn ir-riskji illi mhumiex marbutin ma' sustanzi kanċeroġeni karċinoġeni li hemm fl-ambjent tal-post tax-xogħol. Grazzi ħafna. Thank you. Uh, and like... Grazzi. Issa. Sakemm mhux qed taqarqu bija jnejja qed nara l-ħadd li jixtieq jitkellem fisem il-ħodor u fisem il-grupp tal-ID lanqas Mawħat, Sur Karking, inti għat titkellem fi sem li Jiena sfortunatament għadni kif wasal tissa x'ġejt minn konferenza oħra, ġifiri ma smajtx il-parti tal-bidu. Il-President ma qed nara l ħat fisem il-gwe lanqas. Bekk issa ħan nimxi mal-lista ta' dawk li talbuni l-kelma. Umbat nadi l-kelma lura lil mistiedna tagħna. Ivin tom ukoll ħana dilkom il-kelma, pero l-ewel il-membri, mbat l-esperti, u wara nerġaw nisimaw li diretturi L-ewel kollega li talab il-kelma kien Nissur sur Danielsen. Grazzi ħafna, grazzi anka l-mistidna tagħna tal-prezentazzjoni li għamlu tal-programmi ta' ħedma tal-aġenzija tal-aġenziji. Għandi żewġ mistoqsijiet indirizzati lill ila L-ewwel nett xtaqt ngħid li nilqa' l-fatt li intom se tagħtu li lill-ispezzjonijiet konġunti. L-ewwel mistoqsija li kont nagħmel kienet se tkun fuq eh, eh, x'ambizzjoni għandkom intom biex tagħmlu minn tal-inqas ispezzjoni pilota waħda matul din is-sena. Imma qed nifhem li intom saħan se triżjet ambizzjużi minn milli kont qed nimmaġina jiena u għalhekk sempliċement ħanħeġġiġkom tkunu iżjed ambizzjużi għaliex napprezza jekk jirnexxilkom tagħmlu iżjed minn ispezzjoni waħda. Naħseb l-ispezzjoni waħda hija daqsxejn ftit. Dwar l-ispezzjonijiet, nixtieq insaqsi x'sinerġiji għandkom intom ma' entitajiet oħra jew ma' korpi oħra anke forsi nazzjonali biex bekk tevitaw illi jkun hemm duplikar tax xogħol. It-tieni mistoqsija hija dwar parti oħra tax xogħol tal-Aġenzija f'artiklu 8 tar-regolament hemm miktub illi l-organizzazzjoni tal-imsieħba soċjali fuq livell nazzjonali jistgħu jiġbu l-attenzjoni tal-awtorità għal ċertu każijiet. U matul il-fazi ta' tnedija tal-qela diġa eh, indikawlkom ċertu każijiet speċifiċi anka blajnuna ta' trade unions. U għalhekk insaqsikom matul din is-sena x'miżuri konkreti tixtiequ tieħdu dwar dawn il-każijiet pendenti u anka forsi dwar każijiet oħra li jitresqulkom. Grazzi ħafna l-Onorevoli Fernandez. Grazzi, ħafna ħanitkellem bl-Ispanjol biex niftija maħjar. L-ewwel qed nixtieq nirringrazzja naturalment lir rappresentanti tal-aġenziji. il komment li xtaqt nagħmel huwa indirizzat lis sur eh, Mendes eh, Valdes u lis-Sinjura ehm, lis-Sinjura eh, Sedalskis. Jiena nirringrazzjakom ta' xogħol illi għamiltu f'dawn l-aġenziji xogħol biex tippromovu is-saħħa fuq il-post tax-xogħol. Però xtaqt nifoka jiena fuq is-saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol, meta nitkellem fuq is-saħħa mentali, jiena dejjem nisħaq illi u fil-fatt dar għamiltu anke meta kontu għawek l darba intom. Dejjem nisħaq fuq il-mart eh, mentali komuni, ġifiri dawk li għandhom xaqsmu per eżempju ma' depressjoni, jew inkella mart li għandu xaqsam mal adattament Għalix dan huwa mart illi huwa marbut ma' kontesti speċifiċi f'dan il-każ il-kontest tax-xogħol huwa mart illi faċli tipprevenih. Bħala disturb jew marda taffetwa is-saħħa ġenerali. U fuq livell Ewropew hemm bżonn li jkun hemm strateġija Ewropea dwar is-saħħa mentali. Imma mbagħad hemm ukoll id-disturbi iżjed eh, gravi, pereżempju l-iskizofrenja jew l-psikożi. U però eh, l-iżjed komuni huma disturbi oħra li semmejt u li karatteristika tagħhom kifet hija li dawn jistgħu jiġu prevenuti u għalhekk hemm bżonn nagħmlu sforzi biex nippromuovu dawn id-disturbi li tant huma komuni fuq il-post tax-xogħol. Hemm bżonn nippromuovu saħħa mentali aħjar fost il-ħaddiema. Naf li l-organizzazzjonijiet tagħkom għamlu ħafna studji f'dan ir-rigward, però naħseb li hemm bżonn naqtfu iżjed u hemm bżonn illi tagħmlu iżjed pressjoni fuq l-istituzzjonijiet, il-Kummissjoni, anka fuqna biex noħorġu rakkomandazzjonijiet għal kull stat membru biex dawn jipromovu saħħa mentali tajba, anka fuq livell psikosoċjali. Kifettu intom, hemm anka l-aspett ta' digitalizzazzjoni li qed jaffettwa ħafna s-saħħa mentali. Hemm problema pereżempju bil-fatt li l-ħaddiema qed qattawis ħin fuq fl-ambjent digitali u għalhekk forsi hemm bżonn anka qafas legali illi jistabilixi id-dritt li wieħed jaqta eh, mill-emails u mill-xogħol diġitali. Għaliex forsi din il-fissazzjoni wis u l-fatt li ħafna ħaddiema għatta wis ħin eh, iwiġbu l-emails qed iwassal għal fatt li ħafna persuni jitolbu s-siklif. Jina nixtieq li jintom titolbu dan il-qafas legali lill-istituzzjonijiet biex bekk Eh, ikonna liġijiet illi eh, jaħdmu favur il-kondizjoni fizika u anka kondizjoni mentali tajba fost il-ħaddima tagħna. Uh, thank you, Chair. Um, Sir Patton, grazzi ħafna. Mittera, jien għandi ħaġa komuni ma' sur Kurrell u ma' sur Menendez Valdez, għaliex dina u kolli għal-axħar darba l-ħankum prezenti għal-għata dan il-komitat. U bekk jien nawguralkom kun suċċess u nirringrazzjakom ta' xogħol eċċellenti li għamiltu. Kelli tentazzjoni wkoll li l-insaqsi is-sur onestini jekk issa ir-Ren Unit eh, tistax forsi tilqaw eh, eh, emmek biex u jagħmel xi ħidma emmek ġara darba sa Ren Unit ħajoħroġ mill-Unjoni Ewropea, però mhux sara mill dik il-mistoqsija. Ħanaqsam magħkom ħsieb fl-Europa tanna 75 miljon ruħ illi għadhom qed ibatu li ma tantx għandhom ħiliet, ġifieri persuna minn kull tlieta. U aħna nqattaw ħafna ħin ukoll nitkellmu dwar iż-żgħażagħ, però jiena nippreferi niffoka fuq il-bidli demografiċi li qed iseħħu, ħanifoka iżjed fuq il-persuni iżjed anzjani. Naħseb li l-bilanċ bejn l-edukazzjoni, ix-xogħol u l-irtirar, il-pensjoni, irridu nanalizzawa sew. Jina Is-sur Sibel nixtieq li jgħid li mod partikolari x-xogħol qegħdin tagħmlu f'dan ir-rigward. U nixtieq insaqsi wkoll jekk intom involuti fil-programm Age Friendly Cities ta' WHO. Naf li Londra hija involuta u naħseb li huwa programm tajjeb ħafna ehm, u ta' min li jkun hemm iżjed bliet involuti f'dan il-programm. Grazzi ħafna, naddi l-kelma lis sur eh, Angel. Grazzi ħafna. Sinjura President, jina nishtiq namel żewġ mistoqsijiet l għannet Nirringrazzjakom tal-ħames prezentazzjonijiet kif għal sew is-sur Rezibel hija sfida għaliex qabel kontu erba' aġenziji issa qegħdin ħamsa. Għandkom aġenzija oħra u issa tiddu ta datta għalija. Naħseb li din hija sfida kom il-koll. Xoħod minnkom għandkom mandat għal 25 sena oħrajn il-mandat tagħkom ġie aġġornat. Iġifiri forsi ta' minni diskutu kif se taqsmu sew ix-xogħol bejnietkom biex ir-riżultat tal-ħidma tal-ħames aġenziji jkun meħed pożittiv. Mistoqsija oħra li xtaqt nagħmel hija dwar is-Servizz Ċivili Ewropew. Naf li għandkom budget limitatu f'dawn l-aħħar snin ma stantx stajtu żidu l-ħaddiema tagħkom għax ħafna limitazzjonijiet. U t-tendenza f'ħafna aġenziji kienet illi tħadmu ħaddima iżjed fuq bażi temporanja kif ukoll tagħmlu iżjed esternalizzazzjoni tax-xogħol tagħkom. Xtaqt inkun naf kemm hija xejra komuni din fostkom. U forsi xi proporzjon hemm bejn ħaddiema permanenti u ħaddiema fuq kontratt temporanju. Is-Sinjura Brungen. Grazzi, Sinjura President, se nitkellem bil-Franċiż għandi żewġ mistoqsijiet. Waħda dwar eh, l-Autorità Ewropea tax-xogħol li jellej fej naħseb li l-istennijiet eh, huma kbar. Rrid ikun naf jekk eh, din il-kumpanija għaċċerċeviet tri jew talbiet u jekk iva fuq liema suġġetti. It-tieni mistoqsija li xtaqt nagħmel hija fuq il-SEDEFOP u l-istudju li għamlu fuq il-ħiliet tal-futur mod partikolari fil-pajjiżi tal-Mediterran. Dan huwa suġġett li eh, jiena segwih mill-qrib kif taħdmu mal-kumpaniji, mas settur professjonali sabiex ikolkom idea ta' dawn il-ħiliet il u kompetenzi li se jkunu meħtieġa għal futur Grazzi. On my list on behalf of L-aħħar intervent huwa s-Sur Thank you very much. I will speak Polish. Grazzi ħafna għan itkellem bil-Pollak. Grazzi ħafna tal- tal-informazzjoni daqstant interessanti li għaddejtunna dal-ħodu kost ħafna nismakom. Jina laqtuni mod partikolari. Il-partijiet tal-prezentazzjoni tagħkom meta semmejtu it-tentattivi biex naddattaw il-kwalifiki għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. U dina mhijiex xi ħaġa ġdida lanqas huwa suġġett li ilu jiġi diskuss għal xi snin. Ġifiri dina l-idea illi nikkoordinaw is-sistemi ta' taħriġ u ir-rekwiżiti E, tas-suq tax-xogħol. U għalhekk xtaqt inkun naf minn għandkom. Kif evolvit din il-kwistjoni matul li żmien? Taħsbu li hemm koordinament għaxejn aħjar issa? Taħsbu li qed jirnexxina nikkoordinaw dawn l-elementi aħjar? Aħna minnaħal waħda din nanalizzaw is-suq tax-xogħol u naraw xi kwalifiki qed jirrikjedi, x'rekwiżiti hemm, però forsi hemm daqsxejn distak bejn eh, ix-xogħol li qegħdin tagħmlu intom u il-ħtiġijiet reali tas-suq tax-xogħol. U bekk il-mistoqsija tiegħi hija jekk ix-xogħol li tagħmlu x'intom u iżjed eh, konċettwali jekk u iżjed dwar riċerka jew inkella jekk hemm x'laqta iżjed prattika tiegħu. Grazzi ħafna issa. Anzi, le, fadal kellima oħra qabel, li sinjura Regner. Wara Sinjura Regner ħanaddi il kelma l esperti fisem il-Parlament. Sinjura Regner, grazzi ħafna, President, tal-li qed tippermetti li nagħmel mistoqsija wkoll. Skużawni jek wasalt ftit tajt. Il-mistoqsija tiegħi hija dwar l-gwaljanza bejn is-sessi u jandirizzata lill-mistiedna kollha. Mela, kif qed tapplikaw il-gender mainstreaming fl-istituzzjonijiet tagħkom? it tini ħaġa ma punt taħsbu illi hija idea tajba illi kunem hemm koordinament anka mal iks li huwa l-Istitut Ewropew dwar il gwarjanza bejn is-sessi. Naf li qed tintaħdmu mal-Fondazzjoni ta' eh, Dublin, però forsi tistgħu tagħmlu eh, toħolqu iżjed sinerġiji ma' istituzzjonijiet oħra. Barra minna kinnu tajt illi l-aġenziji kollha semmew il-kwestjoni tan-nisa eh, li jaħdmu. U għalhekk naturalment is-suġġett tal-distak fil-pagi bej li ġilu n-nisa huwa rilevanti ħafna. U nixtieq inkun naf mod partikolari mill-Fondazzjoni ta' Dublin x'ħidma qegħdin tagħmlu f'dan ir-rigward qabel forsi ma tasal il-proposta tal-Kommissjoni. U anka fl-isfond tal-proposta eh, ta' paga minima Ewropea, nixtieq infakkarkom illi huma n-nisa il-li l-inqas eh, jaqalaw li għandhom li zjed pagi baxxi, u għalhekk insaqsikom x'qed tagħmlu eh, mill-aġenzija tagħkom f'dan ir-rikwajt. Grazzi. Uh, now can I give the floor? Mela issa nisimgħu mill-ex kollega Becker. illi huwa espertana għal sedefop, ċedefop. Grazzi. Jena nishtiq nirringrazzja d-direttur Sibel tal-li tana din l-istampa tal- din il-fazi li turi illi il-bidliet eh, ta' trainers u fis ta' xogħol aħna nafu li huma eh, neċessitajiet u svidi eh, li huma marbutin anki ma' tibdil demografiku eh, li muwix li huwa importanti. E aħna nikkonsidraw il-problema tal-ħiliet il-talim matul il-ħajja huwa importanti u jiena nħoss illi fuq fil-garanzija ta' zazah, per eżempju, hemm strumenti biex inkunu nistgħu nibbalanċaw it taħriġ fl-Ewropa. U u l-ETF huwa fondamentali biex inkunu nistgħu nifmu fej jridu naħdmu nafu li hemm prioritajiet eh, strateġiċi u kif aħna nistaw nisħu nimmotivaw il-gvernijiet nazjonali u l-organizzazzjonijiet tal-xogħol u dawn inkludu anki l-imsieħba soċjali, kif aħna nistaw ninvolvuhom dawn il-persuni u nimmotivawhom. Il-kuxjenza fost iċ-ċittadini fuq l-importanza ta' sistema ta' edukazzjoni moderna, specialment ta' zaza, imma matul il-ħajja. Il-talim matul il-ħajja hija importanti hija priorità għalija. U hija anki kwistjoni ta' eżistenza, eżistenzjali għall-Ewropa. u jiena nixtieq nisħaq fuq dawn l-affarijiet kollax dawn huma kollha affarijiet importanti għal futur tal-Ewropa, ċo il-ħiliet u l-edukazzjoni tal-ħaddiema fl-Ewropa. U l-kollegi kollha tal-Kumitat Empl eh, se jagħtu l-appoġġ għal eh, kull fejn jistaw u anki fuq l-slogan li smajt reċentement illi l-vet għandu jkun eh, xera għal-futur. Grazzi, Sur Becker, issa nisimaw mis-Sinjora Lopez Fontanej, illi hija esperta. Grazzi ħafna, Sinjura President. Fil-fat kif qal is-Sur Menendez Valdez, il-lan tal-Aġenzija huwa illi natu li l-istituzzjonijiet nazzjonali u l-imsieħba soċjali data u provi biex għabbażi tagħhom huma jkun jistgħu jieħdu deċiżjonijiet aħjar. Eh, rajna biċċari li l-Aġenzija f'dawn l-aħħar snin għamlet biċċa xogħol tajba ħafna u jiena bħala ex membru ta' dan il-Parlament nista' ngħid ukoll li naf kemm diffiċli illi inti taddi diliġijiet biex ittejjeb il ta' tajxin u ta' xogħol ta' ċittadini Ewropej u diffiċli wkoll ta' deliġijiet favur eh, bilanċ aħjar bejn il-ħajja privata u dik professjonali. Però jekk ikonna data oġġettiva li tkun tifoka fuq gruppi ta' persuni kella l-impatt ta' politiki differenti, il-xol tana ikun ħafna iżjed faċli. Fil-fatt id-data li tipprovdi il-Eurofound edha tintuża dejjem iżjed u hija data dejjem iżjed rilevanti Dana rajnieh per eżempju matul il-konsultazzjoni dwar il-paga minima, illi huwa suġġett jaħraq ħafna bħalissa, kontroversjal immens. Huwa suġġett li irridu nanalizzaw bir-reqqa. Kien hemm ukoll eh, ġbir ta' data dwar eh, l-għamla tal-familji u tal-djar madwar l-Ewropa li dalwaqt se tiġi prezentata. Riċentement rajna titjib fis-swieq tax-xogħol madwar l-Ewropa, però xorta waħda għad hemm diżugwaljanzi ekonomiċi u soċjali bejn il-pajjiżi u il reġjuni U il-prospettiva ekonomika tindika li jista' jkun hemm bidla fiċ-ċiklu ekonomiku. Apparti minn hekk, il-Eurofound saħqet ukoll fuq l-importanza tal-isfida demografika u l-bidliet qed iġib miegħu id-diġitalizzazzjoni u anke t-tibdil fil-klima. Però, ovvjament, jekk għandna bżonn data oġġettiva u empirika li tippermettilna naffaċċjaw dawn l-isfidi aħjar u biex il-livell ta' riċerka li qed isir bħalissa jinżamm, irid ikun hemm il-budget adattat. Jekk ma jkunx hemm ir-riżorsi finanzjarji eh, xirqa il-ħidma li qed issir tista' tkun eh, imminata. il aspet budgetarju bekku importanti ħafna u naħseb li dan il-Parlament għandu jappoġġja dawn l-aġenziji biex huma jkollhom budget xieraq. Biex nagħlaq, xtaqt nfakkar illi jekk forsi hemm xi xogħlijiet li ħajjisparixxu u postijiet ġodda tax-xogħol u aħna li rridu għal naħsbu bil-qoddim li nippreparaw biex l-Ewropa tikkompeti f'dik li hija kwalità mhux f'dawk li huma spejjeż u fl-istess ħin tibqa' tipproteġi l-ħaddiema tagħha. Nalaq billi insemmi il-ħidma ċellenti li għamel id-direttur Sur Menendez f'dawn l-aħħar snin. Grazzi ħafna. Thank you. Grazzi. U issa nishtiq nisma' minn Sur Mikix illi huwa l-esperta għal EU OSHA. Grazzi. Mela nishtiq l-ewwel nirringrazzja l-istaff tal-EU OSHA tal-li Eh, kif laqawni eh, waqt il-bord ta' ġestjoni tal-ġimali għaddit. Din hija importanti bħala bażi tal-kooperazzjoni futura. Nixtieq anki insemmi xi prioritajiet li se jkollna oċa oxa sena diħla, id-digitalizzazzjoni, il mart okkupazzjonali u kif qalet is-sinjora Sedla ċekija priorita il riski psikosoċjali li semmew minn wieħed mill-deputati fil-mistoqsijiet tiegħu, din hija priorità għalina l-koll biex li nippruvaw narmonizzaw dak li l-deputati jikonsidraw bħala eh, prioritajiet u bħala program ta' ħidma tal-Aġenzija u jiena proponi illi kunem iktar u attenzjoni fuq kwistjonijiet tal-kanzer li u oċa diġa għedha titkellem għedha tikkonsidrawhom dawn il-problemi uh, anki fuq fatturi li rigwardaw il-xogħol li waslu għal kanzer eh, illi il-kanzer hija priorità espressa minna tal-Kummissjoni Ewropea huwa suġġett importanti anki għal kumitat tagħna u nħoss li dan għandu jsir punt fokali tal-ħidma ta' EU oxa. Nishtiq nitkellem fil-qosor u allura nixtieq issa nitkellem fuq eh, tlet tlieta mis-sfidi li se jkollna sena d-dieħla naturalment għadna kif qed nibdew din il-kooperazzjoni, però Eh, jina nishtiq nitkellem fuq eh, l-sfidi, waħda minnhom eh, diġa hija fidejn l-Aġenzija, ċoħe l-sfida illi tilħa entraprizi mikro użar. U dana jitlop li kunem kooperazzjoni rip anki mill-punti fokali nazjonali. U, u anke jem dan l-istrument ta' assistenza fokali għal, għal dawn il-punti fokali illi hija eh, ħaġa importanti li tati li washa u, u jider li hija importanti ħafna u hija popolari ħafna dan l-istrument u fl-istess ħin kien hemm anki tal-bit minnaħa tal-bord eh, eh, illi dan l-istrument għandu jaħdem dejjem aħjar billi naqsu l-burokrazija, per eżempju, jiena naf illi li washa edha konsidera dawn il-possibilitajiet. L-iktar punt importanti fil-periodu li jmiss se jkun dak tal-ħidma uh, fuq Strategija Ewropea għal sikurta sikurezza u l-saħħa fuq ix-xogħol u naturalment il-Kumitat se jkollu ħafna uh, fuq dan il-punt. U fuq dan il-rizultat u għabbazat fuq 50.000 eh, intervista eh, jgħabbeċa e, importanti tal-Aġenzija u nixtieq nisħoq fuq il fat li l-Kummissjoni għandha tiġi e, konsidrata u biex tinformi tinforma anki l-istrateġija l-ġdida. Grazzi ħafna. Fisem l-ITF għan iż-żewġ ismijiet. Nibdew bis-sur ċerkas. Grazzi, Signora President, nsellem il-kollegi kollha tiegħi u anke l-diretturi kollha tal-Aġenzija lix eh, kemm ili membru tal-Parlament jiena kelli l-opportunità li napprezza l-ħidma tagħhom nsellem is-Sur Milde Valdez li Eh, xorta għalla voljena jena eh, samadox fil-parlament xorta wahda insegwi il-xol tijaw jena unnek osservatur eh, jgħat fli itf u nishtiq nati zerċ opinjonijiet l-għonnet tal-kollegi tal-komitat M per rritnajdillom illi tul dan iż-żmien illi jiena kont nipparteċipa fil-qatta Torino ta' tal oħrajn stajt napprezza xogħol enormi u l-kwalità tajba ħafna ta' dak illi uh, jamlu għalla volja il-mezzi u ma ftit li xejn f'29 uh, eh, pajjiż eh, għadhom uh, rilevanti ħafna u jagħtu għajnuna u jappoġġaw il-reformi f'dinja li tant qiegħda tinbidel u tant hemm bżonn illi nsaħħu l-valur tal-kapital uman f'pajjiżi fejn hemm ħafna problemi, problemi soċjali u Eh, xogħol ta', ta din l-Aġenzija huwa verament rilevanti u urġenza. Fl-Unjoni Ewropea jkollna ħafna ambizzjonijiet u inqas mezzi u danna kultant joħloq ċertu frustrazzjoni li nistaw nelbuwa jekk aħna nsaħħu x-xogħol u l-kwalità tiegħu imma kif smajna llum hemm strateġija ġdida, ambizzjoni ġdida, um, però ir-riżorsi huma ftit li xejn, uh, Eh, il-membri ta' dan il-komitat għalu kemm il-darba illi eh, meta l-ambizjoni tal-Unjoni Ewropea jitwessa u jikbru, hemm bżonn ukoll illi ikun hemm il-budget, ikun hemm il-finanzjament biex dan ikun possibbli. Għaliex jekk għall-ambizjonijiet ma jkunx hemm ir-riżorsi ma jista' jsir xejn. F'29 pajjiż kif qed jaħdmu eh, fihom l-ITF barra mill-Unjoni Ewropea, r-riżorsi ma verament limitati jiena nindirizza li direttur eh, u pero naħseb li issa qed li hemm strateġija ġdida ntijat li se jkun hemm iktar sinerġiji u iktar assoċjazzjonijiet għaliex hemm ħafna atturi li qegħdin jaħdmu f'din id-dinja tal-edukazzjoni tul il-ħajja jina nishtiq nkun naf għalix ma fimx sew, jekk dawn l-assoċjazzjonijiet u se jistendu kol anki li l-in mill-limiti ġeografiċi ġifiri ta' 29 pajjiż ġifiri se namlu u koll mal-Renju Unit se nħallu għom wahedom u dim dan il-baħ li għandhom fil-futur taħħom u nikkonkludi billi najt li napprezza ħafna u tallimt ħafna fil-laqat tal li attendejt jiena napprezza ħafna l-kapaċità u l-impenn illi għandhom il-funzjonarji nifraħ lilhom ilkoll u nitlob lill kollegi tiegħi ta' dan il-kumitat illi appoġġaw l-Aġenzija li dawn huma element importanti tal-Unjoni Ewropea fih dan il-pajjiżi tagħna anke lil minnhom. Thank you. Uh... Grazzi. Issa Is-Sinjura Bauer. Grazzi ħafna, grazzi tal-istedina u nishtiq nitkellem fil osor u nishtiq nitkellem bi Slovak. Qabel ma, ma nibda nishtiq najt ħaġa oħra. Aħna minn dejjem konna kburin fil komitat tagħna ta bl-aġenziji tagħna li minn dejjem kienu eċċellenti. U jiena nħoss li dana ukoll nistgħu ngħiduh fuq il-kollegi attwali li jistgħu jkunu anki gburin fuq l-aġenziji tagħhom. Pratikament aħna e, e, konna, konna f'kumtat ma l-aġenziji kollha. Għaxar snin ilu e, il-kooperazzjoni bejn l-istati membri Eh, ħadd ma kien jimmaġan li qatt se naslu fuqhom. Imma l-lum għanna aġenzija komuni. Eh, kien hemm eh, il-bidliet kienu imxew bil-mod, però issa mixin. Issa il-kummenti tiegħi. L-ITF hija forsi l ħar waħda tal-attenzjoni tal-kumitat tagħna għax eh, pratikament eh, din l-aġenzija eh, tirigwarda pajjiżi terzi, forsi għal din ir-raġuni. Però u pratikament dan għandu jidħol fil-kompetenzi tal-Kumitat tal-Iżvilupp għaliex propju il-għan tal-ħidma tagħhom hija propju politika ta' żvilupp Eh, u tini kumment tiegħi huwa dan. Pratikament hawnhekk għanna għarfin eh, u kompetenzi li huma verament eccezjonali li eh, f'dawn l-25 sena akkumulaw fil- fis-settur tal-taħriġ speċifiku. Ija ħasra illi l-arfin ta' din l-Aġenzija mhux qed jiġu użati eh, ħafna min-naħa tal-pajjiżi membri. U ma għandi kumment ieħor, it-tielet kumment L-ITF qed issir aġenzija globali għaliex tikkoopera ma' organizzazzjonijiet internazzjonali u mhux biss, imma anki għax għandha ukoll rabtiet mal- għaxu hija involuta fil-politika tal-iżviluppu edha taħdem ma' pajjiżi differenti, attualment ma' 22 pajjiż edha taħdem. U ġiet mistidna u involuta fil-taħriġ, per eżempju, tal-komunità pan-Afrikana U f'dan is-sens nistgħu ngħidu li hija ħasra li meta wieħed jikkonsidera l-politika ta' żvilupp tal-Unjoni Ewropea e, e, e, se jiddedikaw xi biljun euro. Però minna ħal-oħra l-Aġenzija għandha budget li huwa dejjem iżgħar u din hija ħasra kbira. Għaliex min-naħa tal-Kummissjoni il-ħidma tagħhom e, e, għandhom ħafna x'jagħmlu meta wieħed iħares lejn il-pjan e, għandhom għandhom xogħol kbir tantu veru li jirċevu tal-bit minnaħa tal-kummissjoni forsi kull jumej jirċevu talba ġdida u dan jfisser illi l-aġenzija għandha kwalità u l anki tagħmel il-ħidma tagħha kollha hija ħasra illi eh, l-ħidma taħħa jistaw jimxu eh, jistaw iwet eh, iwettquha b'dajem binqas dajem binqas budget. U fl-aħħar l-espert tal-Parlament fuq li ela Istur Kremers. Grazie. Kollegi, milux ħafna li diskutejna n negozjati fuq l autorita tal-xogħol Ewropea li lej. U issa diġa edin f'periodu li fih sar ħafna xogħol il-ċerimonja uffiċjali kienet f'Ottubru u f'dawn it-tliet kif qalu il-kollegi tal-Kummissjoni Ewropea kellna żewġ laqat illi jina kont bħala ospito għax eh, kienet għada ma kienieċ formalment rikonosciuta. Tleċur u periodu perjodu wis biex nagħtu evalwazzjoni eh, preċiza. ma jina pożittiv ħafna fuq dak li ġara f'dawn l-ewwel periodu għax il-Kummissjoni eh, iddeċidiet li tisemplifika l-burokrazija biex din l-autorità taħdem. U jiena għamilt rapport ta' xi żewġ paġni uh, fil-fajl u tistaw taqraw memx għalfejn nerġa' insemmiħ uh, fil-dan uh, il-kummenti għaj. U batem pass ieħor li se jiġi minn hawn tit ieħor żewġ gruppi ta' ħidma kif qal rappreżentant tal-Kummissjoni se jibdew il-ġimgħa d-dieħla u naħseb illi Umbat inkunu nistaw pass pass nafaċaw il-xol ta' pioniera ta' pionier illi edha eh, li se jkollha tamel din l-awtorità. Hemm eh, trasmigrazzjoni minn disciplini differenti eh, anki għal ħafna snin biex nitkellmu fuq il mobilta tal-ħaddima, l-postar tal-ħaddima, il-servizzi li għatu. Ija ideja tajba li ma nibdewx propju mill-bidunet, hemm inizjativi fl-Unjoni Ewropea kollha kemm mi imma hemm ukoll ħafna kooperazzjoni transnazzjonali bejn l-ispetturi tal-xogħol u u dawn se jiġu integrati fil-ħidma tal-autorità eh, tal-ILA, tal-ILA. pero il-riskju dejjem huwa li se jkollna wis għanijiet u mbagħad eh, il-periklu huwa li l-ebda wieħed minn dawn l-għanijiet ma jista ma, ma jintlaħaq. Eh, u fuq problema ta' drittijiet Eh, tal-mobilità għabbażi ta' drittijiet. Issej konem bżon peress dawn l-operaturi huma differenti li niżviluppaw mekanizmu għatwisija u dinja waħda mill-affarijiet li għat trid isir għax il-ħin għaddej u u dinja ma kienieċ ħaġa importanti għal bidu tal-autorità, imma irrit ikun hemm proċeduri għal biex insibu mod kif il-mekkanizmu jista' jaħdem. President dan huwa attwalment dak li nista' ngħid fuq dan il-perjodu qasir. Grazzi. Mela ħafna mistoqsijiet differenti, mela nerġa' nati il-mikrofonu bl-istess eh, ordni illi kelli qabel u nittama li tkunu tistaw tikkontribwixxu għad-dibattitu l-ewwel nibdew mis-Sur Sibel. L-ewwel net, grazzi tal-mistoqsijiet se nipprova jiena nirrispondihom eh, meta japplikaw għal ċedefop. Hawnhekk kien hemm mistoqsija fuq l-informazzjoni li nagħtu ċittadini bil-intelligence tas-suq ta' xogħol u bil-istrumenti iċ-ċittadini jistaw e, e, jifmu x'inhuma il-ħiliet li qed jemerġu, qed joħorġu issa. Namlu ħafna xogħol fil-validazzjoni għarfin u gwida mhux direttament ma' ċittadini, għax aħna maħniex aġenzija li naħdmu ma' ċittadini, ma' nifaċilitaw dawk l-operaturi li għamlu dan il-xol. Fuq dak li għandu xi qasam mal-bidliet, il digitalizzazzjoni il demografija ħafna eh, kollegi ħafna tkelmu, dawn huma punti li huma prioritajiet għalina, mumiex dejjem huma daqshekk evidenti għax meta per eżempju jekk nieħdu demokrazija f'ċerti setturi jista' jkun talbit eh, eh, ikbar e, e, e, imħabba demografija. Allura din anki hija raġuni li għalli għana naħdmu b'xenari differenti għax aħna um, nħarsu lejn problemi per eżempju fuq l-automazzjoni jekk hemm xi impatt partikolari fuq uh, fuq fu, tip ta' xogħol. Umbat um, um, il-mistoqsija ta' Sur Patton fuq il-ħiliet baxxi u d-demografija jina diġa eh, semmejt il-problemi ta' demokrazija mbagħad l-organizzazzjoni tal- eh, WHO aħna maħniex qegħdin nihdu sem f'dan le u naħseb li dawn kienu l-mistoqsijiet. Mbagħad kien hemm sur Angel il ridefinizjoni tad divizjoni tal-ħid tax-xogħol u nistiedan anki l-aġenziji l-oħrajn għax mhux ir-risposta mhix fidejn aġenzija waħda hawnhekk. Jira naħseb li aħna għandna esperjenzi differenti fl-aġenziji tagħna, però nikkooperaw. U hemm xi eżempi E, per eżempju dek li namlu aħna eh, f'Eurofond Eh, u hija klassiku eżempju ta' ċedefof u ETF. Eh, aħna nistaw iva nifukaw daqxajn iktar eh, fuq riċerka, pero l-ETF hija eh, organizzazzjoni ta' proġetti għamlu validazzjoni tal-riċerka. Umbat namlu anki seminars konġunti fejn iġibu l-esperti fl-imkien biex jiddiskutu dawn il-problemi. Hemm il hemm il-possibilità li naraw eh, iktar lok għal eh, ċerti eh, affarijiet, ħafna li minn dak li namlu huwa komuni fil-amministrazzjoni tal-aġenziji tagħna u aħna kollha aħna impenjati fin-netwerk tal-aġenziji tal-Ewropa u nippruvaw namlu dak li nistaw. U fuq il-budget, budget li mhuwiex biżejjed iva bla dubju u anki E, e, kien hemm mistoqsija oħra li dejjem għandna iktar xogħol u fis-sens li rridu nkopru iktar aspetti pereżempju fl-aġenzija tagħna aħna naqasna il pjan ta' establishment ta' xi 10% però għanna anki dejjem iktar xogħol fil-Labor Market Intelligence. U il-budget e, huwa dejjem inqas. minnaħa l-oħra jiena ma il-li illi hawnhekk nilmenta fuq dan il fat Aħna nafu li kull sena e, irridu niprovaw nżidu l-efficienza tana u anki fuq kif namlu l-ħidma tana fuq e, l-istarriċ li per eżempju e, kienu jonfqu ħafna iktar flus u issa aħna minn flok għanna mod differenti fuq kif nistaw namlu Eh, gwadanji ta' efficienza u nof u inqas. Eh, eh, iva, il-xol tana għedin namluħ, pero għadna għed namluħ, iva b'diffikultà. Meta nħarsu lejn il-Kummissjoni ġdida bil-trasformazzjoni li għed issir anki green, il-kapaċitajiet jeżistu kullimkien, il-ħiliet aħna fil-ċedefop dejjem naħdmu dejjem iktar u, u, u anki eh, bl-istess budget nominali. U, u il-agent il-kontratti li namlu fl-outsourcing tana mandiċ il-ċifri eh, preċizi pa għanna xie bej weħtu iħor xie 30%. Jina nħoss li personalment hija problema li konna din is-soċjetà ta' żewġ klassijiet fl-istituzzjonijiet Ewropea, però dan mhux eh, mhux mhux fidejja li dana din hija ħaġa li għandha titbiddel. Fil-outsourcing meta wieħed jagħmel riċerka li nagħmlu aħna huwa importanti ħafna x'inkella nkunu iżolati f'Tessaloniki aħna nipreferixu ninteraġixxu mal- uh, operaturi l-oħrajn u dan jfisser li ħafna mill-istudji li namlu namlu uh, uh, outsourced. Sur Miller fuq il-ħiliet u l-bidliet u kif aħna il-kontat għana ma' suq ta' xogħol uh, jiena orajt fil prezentazzjoni kif mhux biss il suq ta' xogħol għet jinbidel imma kwalifiki il-ħiliet u naraw uh, l-evoluzzjoni fil-żmien eh, aħna namlu eh, forum ta' eh, talim ta' policy learning u nistednu anki li l-esperti oħrajn biex jajdunna anki kif jirsolvu ċerti situazzjonijiet jekk aħniex bizzejiet ribt dak li qed jiġri fil-ħajja reali forsi mhux integralment imma dejjem iktar. Aħna Aġenzija Ewropea u hemm fl-istati membri anki aġenziji oħrajn li jagħmlu l-edukazzjoni u taħriġ u jagħmlu tajjeb. U jiena diġà semmejt ukoll kif naddu l-ħidma tagħna mill-ċedefof, ċedepof, ċedefop u l-ITF. Eh, u anki uh, eh, l-sur ċerkas, naqbel mal kumenti li għamelu, anki fuq il-mistoqsija ta' kif aħna natu motivazzjoni fl-istati membri u fil-riga monitoring u namlu tracking ta' dak li għet jisir u anki fil-motivazzjoni inħarsu lejn l-inċentivi finanzjari u non finanzjari billi natu apprendistati. Aħna namlu eh, policy learning u, namlu arfin validazzjoni u gwida u nerġa najt illi jekk għandkom tfal iprovaw e, e, e, tibatuhom fil-vocational education and training ja l-ewwel għażla. Grazzi. Thank you very much. Uh, Il-kellim li miss, is-sur Menendez Valdes, jiena ħan iprova nitkonċentra fuq żewġ asputti bħal gender u s-saħħa mentali. Fuq Fuq il-ġenere eh, kien hemm mistoqsijiet minn Signora Sinjura Vind u Aki Regner. Għamilna ħafna fuq l-ugwaljanza fost il-ġeneri. Għanna strategija fuq il-ġeneri bi mizuri speċjali fuq il-trasparenza. Għamilna ħafna xogħol per eżempju fuq l-ispejza tal ta' differenzi bejn il-ġeneri eh, u fil-snin eh, reċenti bil-fat li eh, n-nisa tiġu dejjem iktar impjegati ħana ħaresna lejn il-differenza fil-pagi e, e, rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni u kif qed tiġi implementata fil-trasparenza fuq il-pagi. salar il-pagi għan lesa u l irċil għal dak li skoprejna u li tista' tistenna mir rakkomandazzjonijiet, rakkomandazzjoni mhijiex vinkolanti, jiġifieri ma ġietx segwita fl-istati membri kollha, Din hija xi ħaġa li nistgħu nikkonsidrawha fid-diskussjoni fil futu u il-pajjiżi li qed ikunu aktar eh, jistennew iktar fil-livell ta' dettall tar-rapporti, eh, ir-rapporti kienu iktar utli u setaw jittieħed iktar azzjoni, però kien hemm livell iktar baxx ta' konformità. Fil-banda l-oħra l-pajjiżi fejn ir-rapporti kellhom kienu iktar ġeneriċi, l-konformità kienet aħjar, però mbagħad l-informazzjoni kienet inqas dettaljata. Din hija informazzjoni utli ħafna aħna uh, l-estejna madda ma publikajniex fuq talba ta' DG Just eh, li noħorġu rapporti ta' dan it-tip u aħna se noħorġu rapporti ieħor fuq talba tal-Kummissjoni din is-sena biex nifluenzaw din id-diskussjoni. Aħna nikkopera ma' Vege l-Istitut tal-ġeneru, ntuwom il-ċifri illi iservu għal Gender Equity Index. Aħna għanna rappresentanza tajba fil-bord tagħna ma jiddependix fuqna għaliex dawn il-membri ġu minn barra kważi eh, bilanċ perfett fil tat team eh, ta' ġestjoni interna fil-Eurofund. Ħankellem għan nirrispondi bl-Ispanjol. Intikom ftit sekondi ħalli tilbsu il-headphones. Iva jena u koll imħasseb għallix il-benesseri eh, mentali tal-ħaddima u importanti dan huwa wieħed mill-elementi illi aħna eh, inkejlu fl-istħarriġ tagħna għandna ħames punti tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa ta' who u nipruvaw namlu korrelazzjoni bejn il-kondizjonijiet eh, ta' xogħol illi waslu għall iktar benesseri mentali fuq il-post ta' xogħol il- kienem stħarriċ, għamminna għamilna eh, intervisti ma' iktar minn 42.000 ħaddim u għam se namlu u koll analizi ta' riski psikosoċjali għamnek aħna għedin f'kontat mal eh, mal i e oxa għalix irridu naħdmu fl-imkien nużaw id-data tal-istħarriċ li għamminna l-interpretazzjoni eh, tagħhom taħħom, pero ma, ma tistax issir b'mod separat u mbagħad ħaġa oħra li rridu naħdmu fuq aw qegħdin naħdmu fuq qegħdin ħarsu lejn l-impatt ta' diġitalizzazzjoni iktar tal-bit. Uh, F'April aħna se nippubblikaw rapport fuq teleworking u id-dritt li wieħed jaqta mill-emails mill l-internet. Mill naħdmu mal-entitajiet kollha li jaħdmu fuq dawn is-suġġetti fil-istati membri. Nerġa' naqleb għall-Ingliż għall kommenti tal-aħħar u nibda billi nirringrazzja lil Veronika Lopez Fontanier, grazzi ħafna. Grazzi għal klim ġentili tiegħek ħafna minnkom staqsejtu fuq il-budget, eh, grazzi ħafna Alessandro Serkas. Iva, hemm eh, minn banda stennijiet u talbiet enormi mill-bord u mill-partijiet mil konċernati, mill-Kommissjoni l-isfel, iżda il-mezzi li għanna eh, ma tanċuma gbar. Jekk inti huwa diffiċli ħafna eh, li konna servizzi sostenibli għalina. Intom tiddu taraw kemm huma importanti għalikom. Aħna qegħdin niddiskutuhom dawn l-affarijiet, aħna kultant jiena eh, jina naħseb illi l-affarijiet jistaw isiru, pero ċertu punt. Aħna diġa ħriġna il-budget title 1 tagħna meta wieħed iqisu wkoll l-evoluzzjoni tal eh, l-ispejjeż u tal-ħajja fl-Irlanda eh, ifisser illi eh, l-pagi kollox huwa oli irridu naraw il-kull possibilità għas sinerġiju għal leġislatur intom u l-Kunsill li tiddeċidu eh, kemm ikun hemm aġenziji u xiamlu diġ xi ħaġa mhux niddeċiduha aħna meta jitwaqfu aħna noqogħdu attenti li ma noqogħdux nagħmlu xogħol id-dublikat u nsibu sinerġiji. Dan jista' jsir permezz ta' proġetti li jsiru flimkien bħal starriċ fuq il-kumpanija jew inkella fuq foqsma amministrattivi, xogħol amministrattiv jaħdmu anki fil-network ta' aġenziji Ewropej. Pero anki dan għandu l limiti tijaw għalli xaħna entitajiet legali separati għalli hemm ċerti affarijiet illi jistaw jinqasmu jekk ikunem bazi legali għal dan. Per eżempju li konna servizzi komuni, dana għalissa mhuwiex possibbli. Pero edha u koll fu l-agenda tal-agenziji kolla rridu naħdmu fl-imkien l-aħjar mod ta' kif namlu dan u permezz ta' MOU biex eh, mill-bidu net naqsmu ma' xurxin il-programmi ta' ħidma tagħna sabiex nevitaw li namlu xogħol doppju nidentifikaw is-sinerġiji u possibilità ta' kooperazzjoni anke qabel il-programm ma jiġi approvat. Grazzi ħafna. Tielet kellim. Grazzi ħafna, grazzi għal mistoqsijiet għaliex dana jurina illi intom interessati f'dan is-suġġett tal-saħħa u sigurtà fuq il-posta xogħol u dana mhux biss motivali lili imma anke il-personal tal-Aġenzija ħalli nibda b'żewġ mistoqsijiet fuq il-sustanzi karċinoġeni iva dina se tkompli u kienet waħda mill-prioritajiet tagħna fil-proġetti u l-attivitajiet tagħna u naraw L-ewwel net illi hemm bżonn li nisħu illi hemm dritt tal-bniedem għal saħħa u sigurtà fil-post tax-xogħol, però rridu naraw x'jiswew il-mart minħabba il-kondizjoniet fil-post tax-xogħol, irridu naraw kemm biljuni ta' euro jintnefqu fil-kumpaniji fis-sistema soċjali fuq livell politiku propju għaliex aħna maħniex qegħdin nimplementaw miżuri biex intejbu s-saħħa u sigurtà fil-post tax-xogħol. U aħna qegħdin nippreżentaw eh, il-prezz ta' dak li, li jieġi biex jiswilna il-fatt li aħna ma namlu xejn fuq dawn il-sustanzi karċinogeni. Aħna se nkomplu norganizzaw il-kampanji tagħna għal um, postijiet ta' xogħol li huma tajbin għas saħħa tal-bniedem, nippreżentaw l-informazzjoni xjentifika eżistenti u mbagħad naħdmu fuq livelli differenti wieħed minnhom illi semma hawnhekk u li nippreżentaw eżempji eh, prattiċi mill-kumpaniji stess għaliex tul is-snin aħna stajna naraw illi anke fil-kumpaniji żgħar u żar ħafna huwa possibbli illi jittieħdu miżuri li ma mhux se jiswew ħafna flus imma anke li konna l-prattika tajba waqt dawn il-kampanji u din is-sena li jkun hemm eh, pereżempju kumpaniji żgħar ħafna li jipparteċipaw per pereżempju l-headdresses u jaqsmu magħna xi passi jkunu ħadu huma il-metodoloġija hija l-istess anki f'kampanji oħrajn u mbagħad permezz tal-prattiki tajbin nuru illi dan huwa possibbli. Wieħed mir-riżultati tal-sħarriġ tagħna wera għal darboħra li l-ola motivazzjoni tiġi mill-leġislazzjoni tajba u l-leġislazzjoni għada għodda illi it-tejjeb il-ġestjoni tas saħa sigurtà fil-post tax xogħol. U hawnhekk nixtieq niġi lura għall-attivitajiet il-Komissjoni ta' qabel għamlet ħafna sforzi biex temmenda il-direttiva fuq il-mutaġeni u l-karċinoġeni u għan nittama li l-Komissarju Schmidt u koll se jkompli jaħdem fuq il-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 l-influenza ta' bosta fatturi fuq il-kanser, il-xol li wieħed jaħdem sostanzi perikolużi, per eżempju il-xol bil-xiftijiet, il-xol bil-lejl. Iva, eh, teżisti riċerka fejn jider ċar illi hemm rabta bejn ix-xogħol bil-lejl u l-feġġa ta' ċertu tipi ta' mart. Għalhekk aħna din is-sena se nibdew Eh, starriċ għal l-esponiment tal ħaddim għal sustanzi karċinogeni. Din hija metodoloġija kompletament ġdida li permezz tagħha nistgħu naraw liema fatturi jeżistu fil-post tax-xogħol f'ċerti setturi speċifiċi u ninkludu ukoll ix-xogħol bix-xiftijiet u x-xogħol ta' bil-lejl biex naraw bosta fatturi eh, li flimkien jistaw iwaslu għal kansa. Dan ukoll huwa importanti. Riski psikosoċjali dan ukoll huwa importanti ħafna fuq l-aġenda tagħna nagħtu priorità naraw illi il-mart mill-post ta' xogħol relatat mal-riski psikosoċjali u għalina din hija kwestjoni li għadna u nkomplu naħdmu fuqha u anki għal dawn ir-riski psikosoċjali u s-saħħa mentali anki fl u ukoll tal-digitalizzazzjoni fl-attivitajiet il-ġodda tagħna huwa wieħed mill-aspetti li aħna rridu inqisu. Irridu naraw xi jfisser illi wieħed jaħdem pereżempju fuq il-pjattaformi jew li jaħdem mar robots aħna ma tantx għandna esperjenza, però dan ukoll se jkun eh, xaħġa li aħna se naħdmu fuq u biex ikonna aktar informazzjoni u nirrakkomandaw diġa minn issa soluzzjonijiet għaliex ħafna kumpaniji b'mod partikolari kumpaniji kbar li huma speċjalizzati in prassi li diġa teżisti u problemi marbuta ma' digitalizzazzjoni iva dan ukoll ma' f'kooperazzjoni ma' l-aġenziji eh, sħab tagħna qegħdin naraw x'impatt għandha digitalizzazzjoni fuq is-saħħa u sigurtà fil-post tax-xogħol. Id-digitalizzazzjoni se tiġi wara eh, pala bħala eh, suġġett għal kampanja għal postijiet tax-xogħol illi ma jagħmlux ħsara lis-saħħa. u fuq l-aspetti tal-ġeneru għal li ju oċa il-ġeneru għa kwistjoni orizzontali, transversali, u għana niprofaw nintegraw għafda kolli li namlu, per eżempju, sostanzi perikolużi, em sejbiet ċari li l-impatt ta' min eh, tal-xol sostanzi perikolużi huwa differenti fuq l-irġiel milli fuq in-nisa. It-tnejn huma effettwati ma minħabba natura tax-xogħol tagħhom fuq in-nisa hemm impatt differenti u għalhekk hemm bżonn ta' miżuri differenti anki għal kondizzjonijiet muskoloskeletali ħafna nisa jaħdmu fis-settur tas-servizzi u dan is-settur huwa qassam fejn il-kondizzjonijiet muskoloskeletali huwa prezenti ħafna għaliex fis-settur tas-servizzi dan huwa wieħed mir-riskji li jeżisti. U naqbel ukoll ma dak li qal il-kellim ta' qabli iva minħabba il-tnaqis illi se jsir uh, għal sena id-dieħla aħna wkoll qegħdin fl-istess sitwazzjoni qegħdin naraw kif nistgħu narraw kif nistaw nirrazzjonalizzaw eh, xol tagħna, kif se naqsmu l-attivitajiet norganizzaw ruħna b'mod differenti. Din hija kwistjoni rilevanti għalina l-koll, l-impatt ħassejnieh l koll nittama illi nkunu nistaw namlu il-xol kollu illi eh, rridu namlu skont il-mandat tagħna. Jekk ħallejt xi ħaġa barra naħseb illi tistgħu tfakruni. Grazzi ħafna qed inħares lejn il-lemin tiegħi grazzi ħafna per għal il-mistoqsijiet li saru għalija nibda nindirizza l-problema tal-xogħol li rridu nagħmlu il-budget. Fl-istrateġija ġdida aħna kellna naħdmu bil-proposti illi qegħdin fuq il-mejda bħalissa Dimna għabbażi ta' budget illi se jibqa kifinu bħalissa jibqa stabli ma ma jqis l-inflazzjoni għal periodu li mis tal-perspettivi finanzjarji. Għallek aħna ridna nħarsu lejn id-differenzazzjoni u kif aħna nistaw namlu xoll li qed namlu b'mod differenti kif nistgħu insaħħu sinerġija ma' programmi tal-Kummissjoni u azzjonijiet oħrajn. Ħaġa waħda li rid ngħid hawnhekk huwa li b'kollox fil-xol tal-Unjoni Ewropea fl-azzjoni esterna żvilupp ta' ħiliet m'hemmx nuqqas ta' rizorsi, anzi l-proposti li hemm fuq qudiem l-awtorità budġetarja qegħdin i zidu l-allokazzjonijiet għal programmi illi jaħdmu fuq il-ħiliet, it-taħriġ u l-edukazzjoni. U l-mistoqsija li għamiltu li kif nistaw nappoġġaw l-implementazzjoni ta' dawn il-programmi u kif l-arfin espert l-ETF il-Fondazzjoni Ewropea taħriġ tista' tintuża sabiex ikun hemm l-aħjar sinerġiji. Aħna dan diskutejnieh fit-tul ħafna mal-kontropartijiet tagħna kemm il-Kummissjoni, DG Defco, DG Employment u DG Nieb mod partikolari fuq in-numru tal-aġenziji smajna opinjonijiet differenti, aħna naħdmu barra mill-Unjoni Ewropea imma nibbenefikaw ħafna meqsim ta' arfin espert mal-kollegi fostom u mal-aġenziji l-oħra per eżempju l-Eurofund Found u s-Sedafop u koll. Mux se noqot nirrepeti dak il-li għal Jurgen fuq il- l-oqsma li naħdmu fihom fuq il-kwistjoni tal-kwalifiki għal futur per eżempju fil-pajjiżi tal-Mediterran dan huwa suġġett importanti ħafna Qegħdin naddottaw bosta approċċi differenti qed nagħmlu monitoraġġ regolari li nsejħulu l-proċess ta' Torino. Issa se mmorru fil-pajjiżi tal mediterrana għaliex qed naħdmu fuqhom din is-sena. Kienna konferenza internazzjonali kbira sentejn ilu fejn aħna ħarrisna b'mod aktar speċifiku lejn l-evoluzzjoni tal-ħiliet fil-pajjiżi sħab tagħna u rajna illi hemm distak bejn xi eh, informazzjoni li hemm fuq robotization, l-industrija 4.0 u ir-realtà li teżisti f'ħafna mill-pajjiżi sħab tagħna fejn dan huwa minnu imma għal settur żgħar ħafna tal-ekonomija u hekk se jibqa' għal futur immedjat, pero inqas qed isir fuq il-bqija tal-ekonomija dwar kif il-setturi tradizzjonali qed jevolvu. Aħna qegħdin narraw issa kif nistgħu nużaw il-big data, it-talba u l-offerta tal-impjiegi narraw fejn hemm nuqqas ta' eh, tqabbil u mbagħad naraw x'nistgħu nagħmlu. Għana se jkollna l-ewwel studji settorjali fil-nofs ta' din is-sena tal-2020 u mbagħad ta' bażi tagħhom irridu niżviluppaw rakkomandazzjonijiet, naqsmu xi idejat mal-pajjiżi sħab. Għalina dan huwa qasam importanti ta' xogħol u grazzi ħafna tal-li semmejtuh. Fu il-kwalifiki, teorija u l-prattika aħna organizzazzjoni illi eh, tgawdi ħafna mill li taħdem b'mod prattiku Aħna ingawdu mill dak li għamlu Sedefop u networks oħrajn Ewropej illi jaħdmu iktar fuq it-teorija għandhom l-appoċ tal-Istati Membri u tal-Kummissjoni Ewropea, anke l-esperjenza tal-Istati Membri hija utli ħafna, pero aħna naraw eżattament kif dan kollu jistgħu jiġi applikat fil-prattika fil-pajjiżi sħab. Fattur interessanti għal mod kif aħna noperaw huwa li Normalment aħna sħab tagħna u ħerqanin ħafna li jaħdmu magħna. Il-kompetenzi eh, ta' ta' taħriġ u edukazzjoni huma kompetenzi nazzjonali, però aħna meta kun faslu il-qafas tagħna, l-qafas ta' kompetenzi naħdmu ma' sħab illi jistaw gawdu mill-programmi Ewropej għal l-iżvilupp u jippruvaw jaraw kif huma jistgħu jużawhom ukoll dawn il-programmi u naħdmu magħhom għal dawk li intom foskom interessati fil-kwalifiki u l-benefiċi kena konferenza dwar il-kwalifiki, benefiċi għal ċittadini, għal kumpaniji, għal amministrazzjonijiet, għal sħab soċjali. ċbarna ħafna eżempji ta' prattika tajba minnant bosta realtajiet differenti fostom anki stati membri Ewropej kena mijiet ta' eżempji ta' dan it-tip. Dana għamminneħ eh, permezz ta' handbook prattiku ħafna kif wieħed jista' eh, jasal għal dawn il-kwalifiki, ehm, l-ekonomija ta' pjattaformi, eccetera, u affarijiet li qegħdin jinbidlu fuq kwistjonijiet orizzontali fostom il-ġeneru, t-tixjih, il-demografija, mandiċ nżid ma dak li intqal diġa għalina dawnu aspetti essenzjali kull darba li aħna nitkelmu dwar trasformazzjoni ta' sistemi fil-pajizi Dawn huma pilastri importanti tal-analiżi li aħna namlu tal-idejat li niġbru u l-proposti illi nfasslu flimkien mal-pajjiżi. Kif tistaw timmaġinaw l-affarijiet jinbidlu minn settur għall ċerti pajjiżi għat għandhom differenzjali demografiċi u eh, ta' ġeneru illi jirriflettu ħafna il-medji Ewropej u oħrajn le. Irridu nindirizzaw is-sitwazzjonijiet ikunu kif ikunu fuq eh, li eh, l u il-bilanċ bejn is-sessi f'din il-fondazzjoni nista' ngħidilkom illi fuq il-livelli kollha hemm bilanċ bejn il-nisa u l-irġiel li jaħdmu hemmhekk. Mbagħad iktar fuq il-kwistjonijiet ta' żewġ punti li għajmu l-Osservaturi tal-Parlament Ewropew nirringrazzjom għal kommenti tagħhom l-ewwel net grazzi talli li eh, sħaqtu fuq il-kwalità tal-kontributi tal-personal dan huwa dija xi ħaġa li jiddefinixxi r-wol tagħna bħala ċentru ta' arfin espert bir-raġun semmejtu u sħaqtu fuq l-ambizzjoni u t-talba tal-Kummissjoni l-għanijiet u mbagħad il-budgets li konna għad dispożizzjoni dan kollu huwa fil-qalba tad-diskussjonijiet tagħna Aħna adottajna approċ permezz tal-istrateġija il-ġdida Bekk edin najdu li għanna 29 il-pajjiżi msieħeb, għanna l-pajjiżi fil-veċinat tagħna, għanna l rizorsi limitati, u aħna lesti li nikkontribwixxu iżjed għax-xogħol illi l-Unjoni Ewropea tagħmel ma daw il-pajjiżi msieħba tagħna, però naturalment biex dan isir irid ikun hemm iżjed riżorsi. Bekk bir rizorsi li għandna nistaw namlu xogħol aħjar iva, però jekk irridu nkomplu nespandu il-missjoni tagħna mbagħad irridu niddiskutu daqsxejn ir-riżorsi illi għandna. Bekk ħadna nota tal-kummenti tas-Sur Serkas, anka tas-suġġerimenti tas-Sinjura Bauer illi forsi jista' jkollna iżjed eh, interazzjoni mal-Kumitati tal-Parlament bħal-Kumitat Deve, per eżempju u aħna l-estri namlu dan. L-istruttura tal-aġenziji tirrifletti eh, il-mod kif aħna nitmexxew mill-Kummissjoni. Eh, u hemm eh, ċertu kuntatt anka l-fatt li qegħdin daqstant aġenziji preżenti hawnhekk illum, però aħna naħdmu wkoll fil-qasam tal-relazzjonijiet esterni. U dinja dejjem kwistjoni li għandek taqsam ma' relazzjonijiet esterni dejjem għandek E, l-oqsma interni u esterni. U għalek forsi nistaw naċċettaw il-suġġeriment ta' komun fukaw iżjed fuq e, l-opportunitajiet biex inraw mużjed kuxjenza u ninkludu iżjed kollegi li jaħdmu anka forsi fil-komitat dwar l-izvilupp. Pero per eżempju mal-parlament aħna naħdmu ma' DG Nier, għadzi mal-DGs tal-Komissjoni Nier u DG Defco li nikkonsultawhom ta' spiss għal ħafna mill-kwistjonijiet li semmejna. Semmejtu wkoll intom l-Unjoni Afrikana illi iva forsi nistgħu nkomplu naħdmu magħha aħna qegħdin naħdmu fuq qafas eh, għal kwalifiki fl-Afrika li rifletti l-qafas li għanna diġà fl-Ewropa. U naħseb li huwa qasam li joffri ħafna potenzjal ukoll. Grazzi. For last closing remarks. Grazzi għall aħħar kummenti. Ħanisimaw l-Sur Kurrel. Iva grazzi ħanżom fil-qosor għaliex kien hemm żewġ mistoqsijiet speċifiċi li għallej. L-ewwel waħda kienet dwar in-numru ta' spezzjonijiet iva fil-fatt kifet ħajkun hemm iżjed minn spezzjoni waħda kif talabna l-bord maniġerjali. U apparti minn hekk forsi misni għatta qabel din li lej mhux ħatibda minn zero, hemm ħafna ftemijiet bilaterali anka ma' ma' aġenziji ta' ispezzjoni madwar l-Ewropa u għalhekk aħna li rridu għas sempliciment li nkomplu nkabru l-isforz tagħna. U eh, namlu disponibli per eżempju ċertu templates, etc. Imbagħad kien hemm ukoll żewġ mistoqsijiet fuq l-istess Suġġett mistoqsija dwar l-imsieħba soċjali. Fil-fatt jina ġivejt itra mill-ATUC dwar numru ta' każijiet illi jinvolvu eh, stat ċertu stati membri. Ħafna mill-itri kienu dwar l-istazzjonar tal-ħaddima dwar il-fatt li dawn ħaddima jiġu stazzjonati ma' f'kondizzjonijiet ħezina. U jina li għamilt eh, ġadar baqet nistennew l-implementazzjoni ta' artiklu 8 għal bat it-tri li l-management boards li rappresentaw kol istat membru issa edena qiegħed nistenna risposta minn għandhom biex inkun nista' nafżel l-imsieħba soċjali. Naturalment it-tir tagħna huwa nimplementaw l-artikli kollha ta' regolament anke artiklu 8. U għandna proċedura posta kif se nagħmlu dan. Minnaħa l-oħra, irridu nkunu konxi wkoll tal-fatt illi l-irwol tal imsiħba soċjali fejn jintlu l-ispezzjonijiet ivarja ħafna minn stat membru għall ieħor. F'ċertu stati membri l imsiħba soċjali għandhom rwol attiv fl-ispezzjonijiet, imma f'stati membri oħrajn ma jidrum kien. U bekk li rridu huwa li nsibu xi ħaġa li tkun xirqa għal l-ispezzjonijiet differenti. Grazzi ħafna. Grazzi il-koll tal-li ġejtu għawek biex tippreżentaw il-programmi ta' ħidma tagħkom. Grazzi anka lill-esperti li kienu għawek fissem il-Kumitat Empl. Grazzi tal-mistoqsijiet li għamiltu naħseb illi issa għandna stampa pjuttost ċara ta' dak illi qed jiġri. Li nista' ngħid huwa li jiena nħeġġiġkom minn qalbi biex tkomplu bil-ħidma tajba tagħkom. Issa ħad tiġi persuna mill-buro biex tippresidi l-bqija tal-laqa u jina ħansi posti fis-sala. Mela, ħanni bidlu l-persuni fuq il-podju. Bom dia a todos. Vamos continuar os trabalhos desta sessão. l tajba l-kulħat mela ħankomplu bil-ħidma ta' dal-ħodu. ħanadu issa l-prezentazzjoni ta' rapport tal-Eurofound fuq eh, l-għamla u l-benesseri tal-households tal-unitajiet domestiċi. Il-mistidna tagħna hija Ester Sandor, nadina l-kelma. Grazzi ħafna ta' din l-opportunità biex niprezentalkom din ir-riċerka illi diġa semmit minn Juan. Ir-riċerka għandha x'taqsam mal-ħajja u s-soċjetà. Dan il-proġett ħdimt eh, fuq huma Enor Kariċi u għalhekk nirringrazzja l-kollega tiegħi wkoll. Ir-rapport huwa dwar il-bidliet li qed naraw fl-amla tal-unitajiet domestiċi fl-Ewropa kif ukoll il-bidliet fil-benessri, però f'termini ta' politika nafu illi l-unitaj domestiċi djaru mal u post fejn tinata il-kura u aħna ridna nanalizzaw kif forsi ċertu politiki f'xi stati membri edin ninjoraw dan l-aspett u forsi hemm ċertu persuni illi mhumiex mill-quta mill-politiki tal-istati membri. Ridna wkoll naraw kemm eh, huwa eterogenju koll l-evolviment li qed isir fl-unitajiet domestiċi. Mela qabbilna data bejn l-2007 u l-2017. U barra minnek użajna u koll eh, data oħra. Fil-kas tal-benesseri użajna eh, survey eh, dwar il-benesseri, survey Ewropew, qabilna s-sena 2007 ma 2016 Analizzajna l-aspetta ġenerazzjonijiet, l-aspetta familji imħalta, u kien saru ukoll stħarriċ eh, mat-tfal li qegħdin fleta ta' skola. Mela l-unitajiet domestiċi li fukajna fuqhom kienu dawk ehm, single analizzajna strutturi fejn hemm koabitazzjoni analizzajna koppji miż-żewġin, analizzajna koppji bla tfal u koppji bit-tfal, koppji tal-istess sess, koppji rtirati. U analizzajna il-familji fejn eh, kollok il-ġenituri jgħixu ma' tfal un bat il-familji mħalta fejn ikun hemm persuni oħra jgħixu mal-familja. Eh, analizzajna fejn hemm pereżempju żaża qed jgħixu eh, mal-ġenituri jew inkella unitajiet domestiċi però mhux familjari. Sibna li sissa terz tal-unitajiet domestiċi madwar l-Ewropa huma mamuli minn persuna waħda biss. Dawn isejħulhom single households kien hemm żida ehm, tagħhom kważi fil-pajjiżi kollha tal-Ewropa. U dawn single households qegħdin friskju għola ta' faqar u esklużjoni. F'terminu ta' pajjiżi, il-proporzjon ta' single households jew persuni li jgħixu waħdhom waħedhom Eh, żdiedu f'pajjiżi tal-vant tal-Ewropa bħal Bulgarija, Litwanja jew l-Ungerija. Però mbagħad kien hemm pajjiżi oħra li qabel kellhom rata għolja ta' single households bħal Danimarka, l-Finlandja, il-Belġju, l-Iżvezja, dawn zammew l-istess livell jew inkalla saħan sitra in-numru ta' single households naqas analizzajna u koll aspet ta' età. F'dawk il-pajjiżi fejn uh, mhuwiex komuni li l-persuni jgħixu waħedhom, dawk il-persuni li nstabu jgħixu weħdhom aktarx huma anzjani. U eh, minħabba l-fattur ta' stanija tal-ħajja aktarx eh, hemm iżjed ċans li dawk li jgħixu weħdhom ikunu nisa mhux irġiel. Eh, f'ċertu pajjiżi rajna li żgħażagħ jitħeġġew jitilqu mid-dar tal-ġenituri u għalhekk sibna li hemm ċertu numru ta' żgħażagħ li qed jgħixu waħedhom l-akbar differenza f'dak li huwa riskju ta' faqar huwa fil-pajjiżi fil-pajjiżi Baltiċi fil-waqt li l-akbar żieda fir-riskju rajnija fi Spanja u l-Ungerija. Għandi anka ċertu statistika dwar is-saħħa. Għal gruppi kollha ta' età il-rajna li s-saħħa jaqar għal dawk il-persuni li jgħixu waħidhom. Però hemm differenza wkoll għaliex eh, dawk li huma li iżjed anzjani batu iżjed minn kondizzjoni ħażina ta' saħħa. Fil-Irlanda kienem eh, l iziet rata baxxa ta' persuni li għandhom iżjed minn 65 sena illi qalu li għandhom kondizjoni ħażina ta' saħħa. U anka li fl-Irlanda il-persuni l-innis iżjed jużaw servizzi ta' saħħa. Fil-qosor, Mela oħra dwar il-single household zjed dwar il-kontentizza. Meta nħarsu lejn il-kontentizza, fuq skala minn wieħed sa' 10, il-persuni li jgħixu waħedhom bħala medja huma inqas kontenti minn dawk li għajxu ma' ħaddieħor u hemm differenza pjuttost kbira. Però id-distak ivarja fl-Ewropa, fil-pajjiżi tal-Vant hemm distak kbir u anka fil-Portugal, imma dan jista' jkun minħabba l-fatt li f'dawn il-pajjiżi in-nies li għajxu waħedhom aktarx ma jagħmlux hekk bażla ma minħabba l-fatt li jkunu tilfu il-raġel jew il-mara il-probabilità li wieħed jgħix waħdu notajna li hija bejn l-età ta' 5 u eh, hija l-inqas bejn l-età ta' 35 u 60 sena. Meta kien hemm iżjed kuntatt soċjali, tonqos jonqos is-sentiment ta' esklużjoni soċjali u tiżdied il-kuntentizza. Anka l-użu tal-internet wassal biex ikun hemm inqas ehm, skuntentizza fost dawk li jgħixu waħedhom. E, e, rajna li kienem e, ċertu faċilitajiet li qed jgħinu l dawk li jgħixu waħedhom biex dawn jgħixu b'mod isiet indipendenti u daw huma utli ħafna. Jeżisti wkoll skemi ta' co-living bilan illi inaqsu l-esklużjoni soċjali. U issemma wkoll l-aspett tal-koeżjoni diġitali bħala wieħed mill-aspetti. Um, For couples, so um, a quarter of households in Europe fil kasta ta' koppji, hemm kwart tal-unitajiet domestiċi fl-Ewropa illi huma magħmulin minn koppja, jiġifieri minn żewġ pajżuni f'relazzjoni. Għanna l-ewwel il-koppji f'koabitazzjoni illi studjajnijom għaliex rajna zida fir-rata ta' koabitazzjoni kważi fil-pajjiżi kollha matul dan il-perjodu ta' 10 snin il-kopji illi jikkoabitaw xorta waħda tmandomx l-istess drittijiet bħal kopji miż-żewġa f'ħafna pajjiżi, bħalissa l-koabitazzjoni hija komuni li żjed fi Franza u fil-pajjiżi eh, Skandinavi. Hemmhekk kienu tajna li l-kopji jew jgħixu flimkien għal ħafna żmien qabel u inkella jibqgħu ma jizzewġa għad. Rajna l-ola żieda mill-2007 fil-Bulgarija u fl-Estonja. Ftak li huwa benesseri il-kopji eh, mżewġ għandhom iżjed benesseri mill-kopji li kobitaw, pero riċerka tagħna turi illi id-drittijiet illi nataw lil-persuni li kobitaw jinfluenzaw ħafna il-benesseri, per eżempju drittijiet bħal tassazzjoni konġunta, rati jizjed baxxi ta' taxxa, eh, ċertu drittijiet eh, fil-post fejn ikunu jikru, eccetera. Issa, fil-qosor dwar kopji tal-istess Dawna ġew nittrattati b'mod differenti minn persun minn koppji tal-istess sess, ta', sessijiet sessi differenti. U għalek jom f'din ir-riċerka biex naraw kemm hemm statistika uffiċjali dwarhom. Il-konklużjoni prinċipali tagħna hija illi l-istatistika li hemm mhijiex affidabbli biżejjed u ħafna drabi hija statistika mhux uffiċjali. Bbażi tal-kampjun limitati li għandna rajna illi f'dak li huma impjiegi, dħul u housing qegħdin f'kondizzjoni tixbaħ ħafna lil koppji ta' sess differenti. Però għandhom l-ola ola ta' esklużjoni soċjali u eh, livelli zed baxu ukoll ta' appoġġ mill-familja tagħhom. Dan juri li drittijiet eh, u rikonoxximent ta' drittijiet tal-koppji tal-istess jorbtu mal-benesseri tal-koppja. Issa dwar koppji irtirati. In-numru tagħhom qed jiżdied bil-mod u dan għandu jaqsam mal fatt l-istennija ta' xin fost l-irġiel qed tiżdied kien hemm hemm żieda qawwija fil-numru ta' kopji rtirati, speċjalment fil-Belġu, l-Irlanda u l-Lussemburgu, però f'ċertu pajjiżi bħall-Ungerija, l-Slovakkja jew l-Bulgarija, in-numru ta' kopji rtirati qed jonqos. Dawn huma unitaj domestiċi importanti għaliex wara il-65 sena l-iżjed li ġi rapportat benesseri kien meta l-persuni għajxu f'koppja rajna illi dawk li għajxu ma' msieħeb jew ma' msieħba jirċivu kol ċertu benefiċċji finanzjarji. Il-nisa anzjani huma qegħdin friskju ola ta' faqar u il-pensjonijiet tan-nisa għadhom iżjed baxxi minn dawk tal-irġiel u għalhekk hemm ċertu koppji illi jgħixu fuq pensjoni waħda biss. Hemm nisa illi ma qatt ma żewġu jew inkella illi divorzjaw illi għadhom friskju għola ta' faqar. Kif semmejt eh, forsi miżura tajba tkun li nintroduċu drittijiet ta' pensjoni anka għal kopji li koabitaw. <clears throat> Issa dwar familji nukleari. L-ewwel analizzajna il-kopji li m'għandhomx tfal. E, din hija unità domestika li ħatkun iżjed komuni għaliex il-nisa qed ikollhom tfal dejjem iżjed tard. Però ma rajniex li fl-Unjoni Ewropea kien hemm żieda fil-koppji bla tfal. Għalkemm innotajna ċertu żieda fil-pajjiżi Baltiċi. Dwar familji bit-tfal, dawna l-iżjat li għandhom politiki nazzjonali dedikati lejhom lilhom, imma bħalissa huma biss 28% tal-households kollha fl-Unjoni Ewropea. E, rajna l zjat naqis ta' dawn f'Ċipru, Malta, il-Latvija u l-Ungerija fost pajjiżi oħrajn. Ir-raġunijiet huwa l-fatt li l-popolazzjoni qed tixxieħ kien hemm żieda fis-single households kif semmejt Però kien hemm ċertu pajjiżi bħal Greċja u l-Irlanda fejn rajna illi dan huwa dinja l-iżjed eh, modell ta' familja komuni. Issa meta nqablu l-kopji bla tfal ma dawk bit-tfal, eh, innotajna kif stennejna illi dawk illi m'għandhomx tfal għandhom iżjed dħul, ta' tajxin aħjar u għandhom bilanċ aħjar bejn il-ħajja privata u professjonali. Imma dan kollu fejn jidħol kuntentizza dawk li għandhom it-tfal kienu iżjed kuntenti li zjed li kien hemm diskrepanza kien fl-Estonja, ir-Rumanija u eh, l-Lussemburgu. Ta' men iżommu f'moħna illi f'dawn il-households ħafna mill-persuni mil kunu għadhom żgħar jkollhom eh, dħul raġonevoli. Il-missirijiet eh, illi illi jaħdmu sija itwal u ma dawk li mandomx tfal. E, Ix-xalta dar li set li jisiru għam l-ommijiet fil-households kollha anke jek l-ommijiet ikunu jaħdmu iżjed minn nofs il-households e, għadhom jagħmlu 40 sija fil ġima ta' faċendi ta' dar apparti mill-xogħol uffiċjali li jkollhom. U rajna koll li hemm diskrepanza fil-pagi kontra in-nisa. u għalhekk il-kopji bit-tfal għandhom inqas tħul mill-kopji bla-tfal. L-investiment fl-edukazzjoni speċjalment edukazzjoni qabel tfal il l-età ta' tliet snin kif ukoll il-parent leave schemes u skemi oħra fejn ikun hemm li jajnu il-qsim ta' responsabiltajiet bejn il-ġenituri jajnu biex ikun hemm bilanċ aħjar. Issa, dwar households b'ġenitur wieħed, dawna għandhom ħafna politiki mirati lejhom u hemm ħafna għajnuna disponibbli għalihom, però ħafna mill-politiku mirati biex dawn il-ġenituri li kuna waħedhom jerġgħu lura jaħdmu. Bejn 2007-2017 kien hemm żieda ħafifa f'dawn it-tip ta' households. Kien hemm eh, żieda kbira f'ċertu pajjiżi bħal Spanja u l-Slovakkja u kien hemm tnaqqis kbir fil-pajjiżi Baltiċi u fl-Irlanda bħalissa l-Ungerija, Malta u l-Slovakkja għandhom l-ola rata ta' households b'ġenitur wieħed fl-Ewropa. Il-rapport il juri illi il-politiki f'dan ir-rigward jistgħu jitjiebu, pereżempju, ir-Renju Unit Eh, fil-Renju Unit eh, kien hemm skemi biex jitneħew il-benefiċċji lil min ikun ġenitur waħdu biex għom joħorġu jaħdmu, però dan poġġa jsiet pressjoni fuq il-ġenituri anka għaliex mhux kollha mux ehm, kolla jistgħu ħalsu għad child care. Um, we looked at uh, blended families or step families um, as they rep represent Issa dwar familji mħalta dawna eh, huma e, modelli diversifikat tal-familji u kien hemm provi illi n-numru ta' dawn il-familji żdied. E, e, L-arranġamenti familjari tagħhom huma komplikati u diffiċli noħorġu bi statistika. Però rajna li separazzjoni bejn il-ġenituri hija iżjed komuni issa milli kienet fl-modi u anka kustodja maqsuma ta' tfal bejn il-ġenituri ma tantx għandna data li nistgħu nikkumparaw imma għandna xi data mill-gender panel illi ksibna riċentement. Kien hemm żieda f'ċertu pajjiżi, pereżempju Franza, l-Ġermanja u oħrajn, U mill-Survey European Quality of Life rajna illi familji mħaltin għandhom iżjed kwalità ta' ħajja mill-familji mill-ġenituri li għajxu waħedhom xorta waħda il-familji mħaltina għandhom ħafna diffikultajiet finanzjarji. Il-politiki mirati eh, biex it-tfal nataw benefiċċi eh, kienu politiki li ġew ikkonsidrati f'ċertu stati membri u hemm miżura oħra li tista' tajn. Iġifieri illi jiġu rikonoxxuti ehm, l-step parents. Eh, għaliex dan Eh, jista fl-aħħar mill-aħħar itejjeb il-benesseri ta' tfal. Issa nitkellem fuq unitajiet domestiċi akbar u iżjed komplessi, dawk illi fejn ikun hemm iżjed minn ġenerazzjoni waħda preżenti. Ġeneralment ikun hemm tliet ġenerazzjonijiet jgħixu it-tfal, il-ġenituri u n-nanniet. Ir-riċerka tagħna turi illi meta jkun hemm il-ġenituri u n-nanniet jgħixu fl-istess familja, il-benesseri immur allar għalkemm il-kura li tingħata lit tfal u lill-anzjani f'termini ta' sigħat tkun akbar. Imma jkollok ħafna ġenerazzjonijiet jgħixu flimkien, ġeneralment ma jkunx bażla imma jkun minħabba bżonn. Fil-waqt li il- Anzi, il-responsabiltajiet li kunem fil-familja ġeneralment jinqasmu anka man-nanniet Però dawk il-familji li mbagħad jgħixu f'żoni urbani kien hemm iżjed problemi f'dak li huwa benesseri. In-nannit ikollhom inqas eh, benesseri u r-rabta ma' satisfazzjoni fil-ħajja mhijiex daqshekk tajba, però Eh, ma kienx hemm daqstant effett fuq it-tfal, it-tfal anzi jistgħu jieħdu benefiċċji jekk ikun hemm in-nanniet preżenti. Issa nitkellmu fuq iż-żgħażagħ jgħixu mal-ġenituri hawnhekk rajna żieda ġenerali u nista' ngħid li mhux neċessarjament minħabba fil-kriżi illi żgħażagħ baqgħu jgħixu mal-ġenituri għaliex l-akbar zita kienet għat fajliet taħt l-età ta' 24 sena illi ħafna minnhom ikunu għadhom qegħdin jitħarġu. U bekk hemm xi aspetti pożittivi dwar dan ukoll. Biex nikkonkludi, li nirrikonoxxu li hemm modelli differenti ta' familja fil-politika soċjali jista' jgħin biex intejbu il-benesseri. Eh, u hemm evidenza f'dan ir-rigward kemm għal kopji li koabitaw, għal kopji tal-istess sessi, etc. Jiena semmejt ukoll il-politiki illi appoġġaw lill-anzjani biex dawn ikomplu jgħixu b'mod indipendenti għaliex Eh, ek jgħajxu aħjar mill-li kieku jgħajxu mal-familji tagħhom. Jista' jkun hemm miżuri bħal pereżempju iżjed dritt tal-lif għal missirijiet, iżjed kura ta' tfal. Ehm, għaliex il-kura ta' tfal hija ostaklu speċjalment għal-ġenituri li jkunu waħedhom. Dak il xtaqt ngħid. Grazzi. Any questions are very welcome. I hope I Jena nista nirrispondikom il-mistoqsijiet li tixtiqu tagħmlu li u jena disponibbli. Grazzi. Mela. Grazzi ħafna nixtieq nagħdi l-kelma issa lil kull min jixtieq jagħmel xi mistoqsija sur Angel. Grazzi ħafna. Ta' dina l-analiżi għaliex tippermettilna nidentifikaw dawk il-każijiet li żjed vulnerabbli dan huwa importanti biex aħna nkunu nistgħu nfasslu aħjar politiki soċjali tagħna. Għandi żewġ mistoqsijiet non-family households minħabba fil-kriżi tal-housing u l-fatt li il-prezz tad-djar tal-proprjetà dejjem qed jola. Meta ngħidu non-family households naħseb qed nirreferu għal żgħażagħ li jgħixu flimkien, żgħażagħ li forsi jgħixu fl-istess appartament, taħsbu li ħajkun hemm żieda f'dawn il-każijiet u taħsbu li l-akbar spjegazzjoni hija l-kriżi fis-suq tal-proprjetà saqsi mistoqsija wkoll għal persuni li m'għandhomx saqqa fuq rashom mhux neċessarjament jgħixu fit-triq, però ma jkollhomx proprjetà tagħhom u forsi jkunu qed jgħajxu ma' ħaddieħor. Kien hemm ukoll persuni illi ospitaw refugġati għaliex ma ridux eh, jarawhom forsi f'xi ċentru pubbliku refugġati. Għamiltu analiżi ta' dan rajtu kemm hemm unitajiet domestiċi illi kibru għaliex qed iżommu magħhom persuna li m'għandix saqaf fuq rasa. Għalkemm forsi dik il-persuna ma tajx barra fit-triq. Pala ko-president tal-intergroup LGBTI ħad kos nara wkoll li intom analizzajtu l-kopji tal-istess sess. Rajtu li hemm xi korrelazzjoni bejn il-fatt illi hemm iżjed eh, tal-istess sess illi jgħixu fl-istess dar f'dawk il-pajjiżi fejn hemm iżjed tolleranza lejn il-persuni LGBTI meta tqablu ma' pajjiżi fejn m'hemmx taqstan tolleranza. Grazzi. Għandi mistoqsi oħra ti permettili? Rajt xi ħaġa li ma fimtix sew, intom għettu illi il-missirijiet jaħdmu jisjazzijat mill-irġieli li m'għandhomx tfal. Xi fisser dan? Jo tamen tanju ma pregunta. Jina koll għandi mistoqsija. Li u koll għandax taqsam mal-mistoqsija li għadha kif saret mill-kollega ħansaqsi fuq in-numri illi tajt inti meta qed illi terz mill households u ma mamulin minn persuna waħda biss. Għandkom ċifri illi juru xetajiet għandhom dawn il-persuni jekk hux żgħażagħ jew anzjani, naħseb li huma eżiet anzjani għaliex imbagħad inti fil-fatt wara qed li hemm ħafna żgħażagħ li għadhom qed jgħixu mal-ġenituri. Per eżempju, meta jkollok żgħażagħ illi immor jgħixu waħedhom biex jistudjaw. Jiena meta kont tlaqt mid-dar biex imur t-studja, kont naqsam appartament e, maħattijħor u issa minħabba l-fat li l-prezzijiet tanto lewa minn saħan sitra qed juqod fl-istess kamra ma' studenti oħra. U eh, mistoqsija wkoll fuq il-familji b'żewġ persuni Awek, meta jkollok persuni forsi li jaħdmu fil-prekarjat, jew inkella li ma tantx ikollhom dħul. Taħseb li dak l-influenza fuq id-deċiżjoni tagħhom li ma jkollhomx tfal? Grazzi. Ja, Entschuldigung, ich habe auch noch mal eine Frage. Äh, iva jina wkoll għandi mistoqsija. L-ewwel qed nirringrazzjak tal-rapport ta' stan dettaljat illi ippreżentajtinna, però naħseb li ma rajt xejn ġdid fih. Jiena li xtaqt nara kieku kien daqsxejn spjegazzjoni fuq il-kunċett ta' familja il kunċett ta' familja e, ivarja minn pajjiż għal ieħor. Ġeneralment ngħidu li hemm familja kull fejnem hemm tifel jew tifla. U dik hija definizzjoni inklusiva ħafna kemm jekk il-koppja tkunx tal-istess sess, ta' sess differenti, forsi mis żewġa jitkoabita, xorta waħda tkun familja, għalmenu f'pajjiżi għax inqisuha bħala familja ġala darben mit-tfal. Ma jistax ikollok soċjetà jekk ma jkollokx familji u intom fir-rapport qedtu illi għandna bżonn li gwida għal kindergartens biex bekk anka l-ġenituri li qegħdin waħedhom ikunu jistaw jħorġu jaħdmu. fil-lini gwida eh, miktub illi in-nisa kull ġimgħa iridu jqattaw 14-il sija jagħmlu l-faċendi. U iridu niskuraw illi l-familji jkunu fil-ħujħalsu għal-kura tat-tfal. Nixtieq forsi tatina set alternativi għal dawn il-problemi, ħaġa tajba li inti tispjeganna x'inhi l-problemi ma donnok ma tajt lebda soluzzjonijiet lebda dejat. Mm. Grazzi. Uh, thank you very much. Thank you very much for the questions. Um, one second. Grazzi ħafna tal-mistoqsijiet. Mela, ħanibda mill-households non-family Milli sibna rajna li dawn kienu ta' età pjuttost eh, zazwa, ġeneralment nies li jkunu ġew minn pajjiż ieħor mhux neċessarjament immigranti ma forsi ħaddiema ehm, li jkunu mar jodu hemmhekk fuq xogħol. Min mintu kienaw il-kriżi tal-housing, ma rajniex li kien hemm eh, impatt fuq il-pajjiżi kollha, ma f'ċertu pajjiżi partikolari bħal l-Irlanda pereżempju. Allura assumejna illi minħabba l-housing crisis forsi l-impatt kien illi sa morri jarġaw joqogħdu mal-ġenituri iżjed milli x'impatt ieħor. Il-persuni li m'għandhom saqa fuq rashom ma ġewx inklużi f'dan l-istudju għaliex m'hemmx statistika uffiċjali dwarhom. F'rapport ieħor iva konna analizzajna żgħażagħ li m'għandhomx fejn joqogħdu, però mhux f'dan ir-rapport eh, speċifiku. Dwar il-kopji tal-istess sess, tant memx eh, statistika uffiċjali dwarhom illi eh, forsi hemm ftit statistika f'dawk il-pajjiżi fejn huma rikonoxxuti u tollerati. Però f'pajjiżi oħra ma sibniex statistika tagħhom u lanqas statistika dwar jekk humiex esklużi soċjalment. U għalhekk diffiċli li nagħmlu analiżi skont il-pajjiż dwar il-missirijiet li qed jaħdmu sija titwal. Basikament eh, dan huwa minħabba l-fatt li għandhom bżonn iżjed biex imantnu l-familja ġeneralment id-deċiżjoni bejn il-ġenituri tkun illi min għandu l-aħjar xogħol u l-aħjar paga jibqa' jaħdem. Aħna eh, hekk assumejna l-menu mhux neċessarjament ikunu il-missirijiet. Ehm, u mhux għax il-lommijiet ma jibqgħux jaħdmu ma sempliċement ma rajniex sida qawwija bħal ma rajna fil-każ tal-missirijiet. Dwar il-households ta' persuna waħda, hemm diskrepanza kbira bejn il-punent u l-vant tal-Ewropa fil-vant tal-Ewropa hemm iżjed ċans li jkunu anzjani aktarx il fuq mill-età ta' 60 sena. Fil-pajjiżi tal-Punent imbagħad u l-pajjiżi nordiċi ħafna minn dawn li qed joqgħdu waħedhom huma żgħażagħ għalkemm il-maġġoranza xorta huma anzjani. Fil-każ ta' żgħażagħ li qed joqogħdu mal ġenituri, rajna li hemm differenzi kbar bejn il-pajjiżi, għalhekk Eh, diffiċli wieħed jislet il-medja Ewropea. Nixtieq li taqraw ir-rapport għaliex hemm eh, ħafna dettalji skont il-pajjiż li tħares lej. Fuq il-kunċett ta' familja u kif dan ivarja bejn il-pajjiżi f'dan ir-rapport ippruvajna nevitaw saħansitra li nsemmu eh, l-kelma familja għaliex tant rajna żieda fid-diversità bejn il-familji illi diffiċi titkellem fuq familja. Hemm ħafna familji li mhux koperti, pereżempju kopji illi qegħdin f'relazzjoni ma jgħixu fi djar separati. Aħna użajna l-kunċett ta' blended families biex nanalizzaw dan il-modell ġdid ta' familji. Li rrid ngħidu għalli hemm bżonn iżjed data dwarhom biex inkunu nistgħu nanalizzawhom aħjar. Issa kien hemm ukoll minn saqsini għalfejn ma natux iżjed alternattivi. Iva aħna analizzajna l-possibilità pereżempju li n-nannit jieħdu bit it-tfal. Speċjalment fejn ikollok ġenitur wieħed u ma jkunx jiflaħ ħallas għal kura ta' tfal. E, hemm teżisti data dwar kemm huwa affordabbli il-child care, però huwa diffiċli nikkalkulaw kemm il-ġenituri jifilħu jħallsu għal-kura ta' tfal. Ħafna ġenituri għadhom qed iserħu fuq in-nannijiet propju għaliex ma jfilħux iħallsu. Hemm ħafna eh, pajjiżi f'dawn iċ-ċirkostanzi, pereżempju il-Ġermanja, hemmhekk il eh, ħafna mill-postijiet disponibbli għal childcare tħallew għal eh, ġenituri waħedhom, għat